Right, welcome everybody. I'm going to open the meeting uh, because there are some announcements. So first of all, can I have the... Meħba lil kulħadd. Għandi xi avviżi l-ewwel net ħanu tutaw l agenda ħadd ma joġġezzjona. Tajjeb li nistgħu nkomplu ma ħad biex jisma' l ma xorta ser ngħidhom. Il-Kumitat ekon fis-7 Marzu 2011 ivvota dwar ir-rapport dwar il swieq finanzjarji short selling u ċerti aspetti ta' CDS credit default swaps wara dan il-vot il-rapporter wara intenzjoni tiegħu li jidħol f'negozjati għal ftemit tal-ewwel qari potenzjali dwar dan l-ewwel fajli huwa parti mill prioritajiet ta' dan il-kumitat. Skont il-proċeduri standard, il-mandat ta' negozjati ser ikun la bosta rapporta kif ġi votat fekon u l-tim ta' negozjati ser ikun qed inkludi il-President, il-Viċi-President u Shadow Rapporters. Naf li ma kien hemm l abduċazzjoni għalhekk il-proċedura ser tiġi segwita skont din il-bazi. Il Komitat fis-16 ta' Marzu 2011 vota fuq rapport dwar trasportazzjoni professjonali transkonfinali tal-cash bejn l-istati membri. Rapporter għanda l-intenzjoni li t-prova tilħaq temmit, dwar dan il file skont il-mandat ta' negozjati li ser ikun la bosta rapport e kif votat fekonu l- It-tim ser kun jinkludi il-ċer rapporter u shadow rapporters naf li ma kienx hemm oġġezzjonijiet u għalhekk il-proċedura ser tiġi segwita skont din il-bażi. Faħanet, Kumitat Ekon sar jivvota fit-22 ta' Marsu 2011, ġifieri għada dwar ir-rapport dwar is-supervizjoni supplementari tal-entitajiet finanzjarji f'konglomerat finanzjarju. U ser ikun hemm avviżi wara dan il-vot marbut ma l-ewwel qari Niftajjem tal-ewwel qari. Jiena nixtieq ngħid il-membri illi fis-sessjoni tal-votazzjoni ta' għadha nofsinhar aħna ser nivvotaw ukoll dwar il-ħatra tal-kandidati magħżula għal pożizzjonijiet ta' Executive Directors tal-Awtorità Finanzjarja ta' Supervizjoni. Dawn kienu l-avviżi illi kelli pun numri tlieta ġi post post. Mela allura ngħaddu għal timetable indikativa. U aħna ser nitratta punt ħamsa dialogu monetarju mal-Jean-Claude Trichet. Ser. Noħroġ barra, noqot nistenna l-sur Trichet u nistenna mal-kollegi illi ma kienu xaw biex jisimaw la viziti. Okay, thank you very much. Um, I'm... Grazie ħafna, jena. Nishtiqna ti merħba l-issu Jean-Claude Trichet, President tal-Bank Centrali Ewropew. A dialogu monetarju. Kif il-koll tafu? U ilu għonek għal madwar sija u tkellem maħna dwar kustonijiet marbuta mal- gvernanza ekonomika, l-pakket ta' gvernanza ekonomika u għalek u għaġej għal sessjoni oħra, sa' kuraġuż ħafna illi ser jattendi din sessjoni minna l-ebda pawza, grazzi sew. Passoltu ser ikonna Starrija minna Jean-Claude un bazzer ikonna sessjoni ta' soltu ta' mistoqsijiet u t-weġibit. Allura kjoġbok, Sur President, naddilek il-kelma. Grazzi, grazzi sew, Signora President onorevoli membri tal-Parlament, bħal bosta okkażjonijiet oħra li għatana qed issir fi żminijiet diffiċli żviluppi traġiċi ġewwa l-Ġappun. Qegħdin naraw telf ta' ħajjiet mod partikolari illum qegħdin naraw illi għandna żewġ laqat tal-kapijiet ta' stat u gvern u din hija laqgħa wkoll qed titwetta fi żmien fejn qed jittieħdu deċiżjonijiet ekonomiċi, ser jittieħdu deċiżjoni ekonomiċi importanti. Qabel ma nifoka fuq suġġetti tal-lum nixtieq ngħid kemmtejn dwar il-gvernanza ekonomika. Kif il-kol tafu il kunsil Ekofin il-ġimma l-oħra adotta approċ ġenerali dwar din il-kwistjoni. Dan l-approċ fih posta titjib Iżda ħafna mill-proposti sinifikattivi biex tittejb il venanza ekonomika għadhom ma ġewx meqjusa. Dan huwa meħtieġ biex aħna nieħdu t-talimiet kollha minn din il-kriżi, ċittadini tal-Ewropa li huma mħasbin dwar il-ġejjieni fuq meta twila ta' żmien qegħdin jistaqsu l-awtoritajiet biex jagħmlu l-almu tagħhom biex jevitaw illi jkun hemm repetizzjoni tal-iżviluppi li aħna xna minn exna. Exna dawn l-aħħar snin. Kważi 80% tal-ċittadini skont l-Eurobarometru fiż-żona euro jemnu illi aktar koordinazzjoni tal-politika ekonomika bil-istati membri iġifiri. Gvernanza effettiva u effiċenti hija meħtieġa biex aħna niġġieldu din il-kriżi ekonomika u finanzjarja. Għaxar tijem ilu l-istati membri għamlu dikjarazzjoni dwar il-koordinazzjoni imsaħħa ta' ekonomika fiż-żona euro din dikjarazzjoni tkellmet dwar bosta punti marbuta ma' sitt proposti għal leġislazzjoni li ġew infassla. Iżda ikun aħjar li apparti din id-deċiżjoni aħna ndaħlu l-punti ewlenin tagħha fil-proċeduri leġislattivi attwali. Dan jagħti kredibilità sieħa lill-istqarrijiet li kien hemm. Għall-iżviluppi ekonomiċi u monetarji Aħna tkellimna dwarhom fl-aħħar laqgħa tagħna f'Novembru jiena ser nikun ser nifoka fuq l-analiżi tal-Kunsill Governattiv fl-okkażjoni tal tiegħu fid-3 ta' Marzu. Id-dejta konfermat l-opinjoni tagħna il il-momentum tal-attività ekonomika jibqa' wieħed pożittiv. Aħna qed nistennew li l-ekonomija tibbenefika aktar mill-irkupru illi għaddej palissa fid-dinja ekonomika. Dan ċaqsam ukoll mal-miżuri li ġew adottati biex jittejjeb tittejjeb is-sistema finanzjarja dwar l-iżvilupp tal-prezzijiet l-inflazzjoni fi żona euro qed tizdiet fi frar l-HICP, l-inflazzjoni HICP kienet ta' 2.4% wara li fjannar kienet 2.3%. Din iż-żieda qed tirrifletti l-prezzijiet tal-prodotti bażiċi dejjem jolew. Zieda fil-prezzijiet tal-enerġija waslu għal pressjonijiet akbar fil-prezzijiet fl-istadji bikrija tal-proċess ta' produzzjoni. Dan l-istadju huwa meħtieġ illi nevitaw li din l-inflazzjoni timbidel f'effetti ta' tini round, ġifiri permess tal-istatjar tal-prezzijiet jew salari aktar għalin. Effetti pal dan jista' jwaslu għal pressjonijiet tal-inflazzjoni fuq medda medja ta' żmien. Fid-dawl tal-Kunsill Governattiv kif intqal fit-3 ta' Marsu, ir-riski marbuta mal prezzijiet din jiżdiedu, il-prezzijiet tal-prodotti bażiċi jistgħu wkoll jiżdiedu, kif ukoll it-taxxi indiretti u l-pressi amministrati jistgħu jiżdiedu minħabba l-konsolidazzjoni fiskali fis-snin li ġejjin. Fl-aħħar net, l-irkupru jista' jwassal għal prezzijiet domestiċi aktar b'saħħithom. Fir-rigward tal-pożizzjoni marbuta mal-politika monetarja tagħna jmandi xejn iktar xinżid fisem il-Kunsill Governattiv meta aħna kellna l-aħħar laqgħa tagħna kmieni dan ix-xahar dwar il-likwidità il kunsill Governattiv id-deċida illi dan l-operazzjoniet marbuta ma dan u jagħmilhom fit-tieni kwarta l 2011 fuq l-istess bħal ma saru fl-ewwel kwarta l 2011 Dan ifisser li aħna ser inkomplu napplikaw proċeduri ta' tender fuq rata fissa u ser ikun hemm allotment sħiħ fil-operazzjonijiet ta' finanzjar mill-ġdid tagħna sal-aħħar sa' nofs Lulju. Issa ser nitkellem dwar is-suġġetti speċifiċi, Sinjora President, inti tlabni biex jiena nindirizza u nibda bid-dejn sovran. Jiena nixtieq għal darbohra nenfasizza illi l-aħjar mod kif aħna nistgħu nevitaw ir-riskju ta' kriżi ta' dejn sovran fl-ekonomi fil-Unjoni Ekonomika u Monetarja tagħna huwa permezz ta' politika makroekonomika nazzjonali b'saħħitha u gvernanza ekonomika msaħħa. Fl-istess waqt il-gvernijiet ikkonsidraw illi mekkanizmu ta' maniġar ta' kriżi permanenti ikun xi ħaġa ta' siwi. mil punt di vista tal-Bank Ċentrali Ewropew, it-fassil ta' mekanizmu bħal dan huwa essenzjali biex huwa jkun jista' jipprovdi kontribut pożittiv għall-istabilità finanzjarja fih dan iż-żona euro kollha kemm hi. Għalhekk jiena nixtieq nisħaq dwar żewġ aspetti. L-ewwel nett il-mekkaniżmu ma mhuwiex ser iddajjef l-inċentivi għal politika makroekonomika u fiskali b'saħħitha illi jkun hemm fl-istati membri kollha Mod partikolari dan ma jridx dajja fl inċentivi għal aġġustamenti makroekonomiċi u fiskali mill-pajjiżi konċernati, iġifiri, rrid jiġi evitat id-dannu, il-periklu morali minħabba li żona euro hija karatterizzata minn livell qoli ta' integrazzjoni ekonomika u fiskali fost u finanzjarja skużawni fost il-pajjiżi, il-mekkaniżmi il-mekkaniżmu jrid tkun jista' juża sensiela ta' instrumenti biex dawn ikunu effettivi kontra situazzjonijiet ta' instabilità tas suq akuta. U importanti li napoġġaw il-pajjiżi u nżommu ċertu aċċess tas suq bl-aħjar mod għaliex dan jista' jimplika użu prudenti tal-fondi. F'dan ir-rigward jiena ser inkompli nikkonsidra l-interventi tassu sekundarji bħala għodda meħtieġa dwar il-metodu istituzzjonali biex inwafqu li jessem li sibi bħal parlament jappoġġa l-użu, l-ikbar użu possibli tal-metodu tal-Unjoni u għasel jil-qadana bbażi tal-esperjenza illi aħna għanna u li jassem jista' jsir mekkaniżmu tal-Unjoni meta ikun il-waqt. Sa dak iż-żmien li sibi ħeġġeġ illi l-evalwazzjoni ta' ċirkostanzi illi waslu għal attivazzjoni tal-ISM u il-kondizjonijiet dwar l-assistenza finanzjarja ikun fihom involviment xieraq tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni. Għalhekk rridu nibbenefikaw mill-arfin tagħhom u il-perspettiva mifruxa fl-Unjoni tagħhom. Fir-rigward ta' riżoluzzjoni bankarja, il-preżenza ta' mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni tal-banek illi tillimita l-ispejjeż marbuta ma' falliment ta' bank jekk ikun hemm grupp transkonfinali u probabbli se jiffaċilita negozjati biex jiġu maqsuma l-ispejjeż pubbliċi jekk dawn ikunu meħtieġa. U għalhekk aħna nappoġġaw lan tal-politika tal affas il ġdid tal-Unjoni Ewropea għall-irkupru tal-banek u r-riżoluzzjoni illi ġiet proposta mill-Kummissjoni. Minkejja l-implementazzjoni ta' reġim ta' rezoluzzjoni ġdid fl-Unjoni Ewropea jista' diġà jnaqqas ispejjeż fiskali tal-falliment tal-banek jiena nemmen illi arranġamenti espliċiti u kol irridu jiġu mwaqfa biex nistabilixxu biex nizguraw illi fil ġejjen fil ġejjen is-settur finanzjarju jerfa l-pis tal-kriżijiet tal li jistaw jinqalaw. Pala parti mill-qafas ta' rizoluzzjoni kredibli l-taxxa tal-banek tista' forsi tiġi konsidrati, konsidrata. Iżda taxxa fuq il-banek irridu narawha bħala għodda komplementarja fis ta' strumenti illi għandhom lan illi iżidu il-tef ta' sorbenza tal-banek importanti. Ġifiri il-surcharges tal-kapital u tal-likwidità u l-contingent capital. Il-Bord ta' Stabilità Finanzjarja kif tafu qiegħed ħares lej bosta alternattivi dan jinkludi il-contingent convertible capital u l-bail-in debt instruments għal dan il-għan jina nil-għalfat li l-Komissjoni Ewropea għet konsidra t-taxxa tal-banek u l-bejlin fil-pjanijiet taħħa l-ġejjeni. L-ICB u għal-est illi kontribuċi aktar għal din l-sfida li għandu qoddimu. Fl-izvilup ta' dan il-qafas. Jina u koll nishtiq l-opportunita biex fil-laqa tal-lum nindirizza punt iħor importanti il-finalizzazzjoni tal-regolament tal-Unjoni Ewropea dwar id-derivati tal-OTC, il-Central Counterparties u Trade Repositories. Aħna nilqaw dan il-punt jekk il-komitat ta'kom jikkonsidra l-wol, il-wol ewlieni tal-Banek Ċentrali għall-iżgurar tal-istabilità u l-effiċenza tal-infrastrutturi tas-suq. Il-Banek Ċentrali u rew ir relevanti tagħhom matul il-kriżi finanzjarja u għalhekk aħna nilqgħu il-kontribut tagħhom għall-istabilità finanzjarja. U din trid tiġi riflessa fir-regolament il-ġdid dan ifisser li l-Banek Ċentrali għandhom jiġu involuti blaħjar mod fil-qafas il-ġdid tal-Unjoni Ewropea għal CCPs, Central Counterparties u Trade Repositories. U ma jikoperaw ma supervizuri fil-supervizjoni u fl-evalwazzjoni tar-riskju tal-infrastrutturi, il-twaqif tal-standards tekniċi u deċiżjonijiet marbuta ma' rikonoxximent tal-Third Country Central Counterparties u Trade Repositories. Dwar sim ta' informazzjoni fost l-autorità proposta tal-Kommissjoni tal-kulleġġi fl-opinjoni tagħna se seta li li jippreferi aktar il-kuntatti bilaterali bejn dawn l-awtoritajiet u l-eżma. Inti u kol, Senjor President, labni biex ngħid kentejn dwar suġġettiħor. ieħor. sejħa Eurobonds il-Bank ċentrali ma taqbilx illi għanna indaħlu dawn il-Eurobonds li aħna nqisuhom bħala eh, bonds tal-gvern li huma garantiti u dan f'ċirkostanzi li qegħdin fihom bħalissa aħna nafu illi lan huwa li nappoġġaw l-iżvilupp tal-suq ta' titli fiż-żona euro u li nagħtu mekkaniżmu noħolqu mekkaniżmu li għandu l-possibilità illi ittaffi il-kriżi li għadha għadna dejja fiha tad-dejn sovran. Issa biex namlu dan jekk namlu dan aħna nistaw per eżempju nifrankaw il-flus billi naqsu il-premju fuq il-likwidità fis-swieq ta' titli. U dan nista' nastu għalih jekk dan ikun hemm status ta' benchmarks li jaqbel ma jaqbel ma dawk tal-Treasury eh, bonds tal-Istati Uniti. Jekk aħna ngħaddu għal Eurobonds, aħna se nkunu qegħdin innaqsu il-pressjoni fuq is-suq fuq meta ta' żmien qasira, imma jekk ma jkunx hemm mekkaniżmu ġdid naħsbu illi se naqsu l-inċentivi għal politiki fiskali sodi fil-qafas li aħna għanna id-disciplina fiskali tista' tiddaħħal permezz ta' dispożizzjonijiet domestiċi eżistenti, permezz tal-qafas ta' governanza istituzzjonali fundamentali, ġifiri trattat u l-patt ta' stabilità u tkabbi u evalwazzjoni minnaħa ta' min ifaddal u min jinvesti Sakemm aħna ma jkunniex eh, federazzjoni politika budget federali dan għandu mnejn joħloq problema ta' inċentivi eh, anzi ikunem forsi min, ikunem xie xkiel għal dawn l-inċentivi, inċentivi għal prudenza fuq livell fiskali uh, eh, fil-pajizi fil individuali. Għalhekk il-Eurobonds eh, ikunu eh, il-parti l-oħra tal-munita, naħa l-oħra tal-munita eh, ta' kompetenzi fiskali nazzjonali. Aħna rridu namlu progress fil-fema tagħna fil-governanza kolleġjali u fis-sorveljanza tal-politiki fiskali għal-ġifieri bżonn ta' quantum leap li tippermettilna li nsaħħu il-governanza il governanza fil-waqt illi il-politiki jibqaw nazzjonali. Eżis membri onorevoli, jina nirringrazzjakom tal-attenzjoni, Sinjura President, u issa jina u koll illi il-wieġeb il-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi ħafna. Mela ngħaddu minn l-ewwel għal mistoqsijiet, l-ewwel mistoqsija f'dan l-ewwel round dan nom tal-PPE is-Sur Jean-Paul Gozes. Grazzi, Signora President, Sur President, mistoqsija qasira ma forsi komplikata, maqsuma f'żewġ partijiet l ewwel netta għaliex inti eh, diġa għattinna x'taħseb dwar il-miżuri li qed jittieħdu fuq il-governanza ekonomika, il-patt għall-euro, eċetera, forsi tista' tagħtina ftit iktar informazzjoni. Aħna nisimgħu Attenzjoni kbira mbagħad dwar il din l-investiment tal-Stati membri din hija mistoqsija li diġà saritlek ma mhux fil-pubbliku għalhekk sejna qed nagħmilek din mistoqsija biex nkunu nafu jekk dan id-dejn għandu x'jitqies iva jew le fil-kalkolu tal-bilanċ jina nishtiq nkun naf xini il-pozizjoni tal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew. Grazzi għal dik il-mistoqsija, anzi għal dak iż-żewġ mistoqsijiet dwar il-governanza kif eh, għat ftit momenti ilu aħna nqisu illi għad baqa ħafna xisir sabiex aħna nkunu tassew tal-limna lezzjonijiet kollha li stajna nitalmu mill-kriżi li li għaddejja mill-sena 2007-2008 għalla volja saru xi progressi dan l-aħħar fostom dak li għandu xaqsan per eżempju mal eh, piece tal-prova, ġifiri il-prinċipju ta' comply or explain u li dan ġi accettat mill-gvernijiet u ma u parzjalment għal sorveljanza budgetarja, aħna xorta inħossu li f'dan il-qasam kif ukoll fuħrajn għatem ħafna xisir u eh, għat kemm il-darba il-triologu li għaddej u l-fat li il-parlamentu kol et, et juża l seta tijaw hija xi ħaġa li hija importanti ħafna. Issa dwar il- djun marbutin ma l-investimenti li għamlu l-istati membri musa taħdob kbira jekk jena najdilkom illi aħna inqisu illi dan il-dejn ovvjament irrid ikun imnizzel fil-passoltu dan appalti mis-sorveljanza li aħna qegħdin namlu. Anki għaliex eh, dan se eh, jiġi eh, meqjus minn min ifaddal u minn jinvesti fuq livell Eh, nazzjonali u internazzjonali għalhekk m'hemmx għalfejn li aħna eh, noqogħdu lura rridu iva in issuhom u madjun u għal daqstant irridu jiġu meqjusa u trattati tali. Grazzi ħafna għannom tal-SND Sur Hancock. Sur President, bħalissa Inti eh, t-preparana għal zida fil-interessi. Issa, l-inflazzjoni hija inflazzjoni eh, minħabba l-ispejjes ma bdejx propju ma kellix oriġini minn elementi monetarji eh, Għalek l-uniku mezz teoretikament fejn ikun possibli illi um, politika monetarja għandha mnejn ikolla impatt fuq l-inflazzjoni huwa il-qatt fejn f'effett bil-kontra għandha mnejn ikolla effetta li timmodera b'xi mod il-salarji. il salarji Um, salarji Għallek jiena nistaqsi il-politika monetarja li għanna il-lum hija adattata biex wieħed jindirizza l-inflazzjoni li mhijiex inflazzjoni li kkawżata mill-politika monetarja u dan mingħajr ma neħdu riskju illi aħna inwaqfu l-irkupru u eh, nżidu l-qat. Iva, il-President, kifat fil-bidu, jiena naħseb illi illum għandi xejn iktar xinżit ma dak illi diġa intqal mill-Konsil tal-Gvernaturi waqt l-aħħar laqa tiegħu. Waħna se niltaqgħu bħalma tafu għal darb oħra u mbagħad nieħdu deċiżjonijiet tagħna ma jiena m'għandi xejn xinżit ma dak illi diġa għadna. Hemm bżonn illi nifmu illi f'perjodu fejn aħna għandna Eh, zidiet fl-inflazzjoni sostanzjali. Il-problema prinċipali li il-banek ċentrali kollha irridu jevitaw huwa li jevitaw li l-agenti l-operaturi ekonomiċi li huma dawk li fil-fatt jiffissaw il-prezzijiet, il-kumpaniji li jagħmlu l-prezzijiet u li huma wkoll l-imsieħba soċjali meta isiru n-negozjati li dan kollu iqis li aħna edin hawnhekk biex n-garantixxu għaċ-ċittadini tagħna stabilità tal-prezzijiet. Din l-istabilità hija importanti ħafna b'mod partikolari għal ċittadini l-iktar vulnerabli u l-iktar fqar. Uh, dak għalek aħna fl-modi, f'perjodi ta' diffikultà kbira u kol, irnexxinna li nigarantix l-istabilità tal-prezzijiet. Palma tafu fl-ewel 12 sena li daħlet l-euro, kena frazzjoni uh, annwali li sal uh, eh, sa sena l-oħra kienet madwar 1.7 fil-mija jiġifieri taħt il-2 fil-mija għallek aħna irridu illi anki f'dan l-istadju f'dan il-periodu namlu l-istess ħaġa għaliex huwa periodu illi rridu nkunu onesti, huwa diffiċli. Grazzi. Silvi. Grazzi, Sur President, grazzi li ġejt iżurna għal darboħra. Uh, eh, Saġibt ftit meta inti tajtna ir-raġunijiet li inti kontra l-Eurobonds, iva jina naf id-dibattitu li għaddej f'ċerti stati membri, nista' nifhem ukoll li rridu noqogħdu attenti mod partikolari f'stati fejn eh, f'sitwazzjoni fejn ċerti stati fil-żona euro għandhom diffikultajiet kbar u eh, nifhem dan kollu imma inti kont fost dawk li eh, ġildu biex jiddaħħal l-euro għalhekk aħna daħalna l-euro ridna li konna federazzjoni kompleta politika. Iva naf li hemm limiti naqbel miegħek imma ma taħsibx illi għal darboħra dejjem fir-rispett ta' dawn ir-raġunijiet tajbin kollha jista' jkun hemm mezz kif wieħed joħloq strument ta' dan li kollu vantaġġi globali u nisħaq fuq dan eh, naraw, eh, niprofaw naħdmu fuq u naraw fejn nistgħu naslu jiena eh, nifraħ il dawk il-20 xenilu eh, eh, kellhom l-awdaċja illi jaħsbu li seta' jsir iktar minn dak illi der mal-ewwel daqqatajn. Grazzi. Iva, nifem illi hemm proposti illi jimxu f'din id-direzzjoni. Jiena għetnajd l-kissa x'in il-pożizzjoni tal-Bank Centrali Ewropew. U inti tifhem illi fiċ-ċirkostanzi preżenti meta wieħed jara eh, xrajna fl-modi li Il-kriżi u rrit bot brutali ħafna mhux biss fl-Ewropa imma fil-pajjiżi kollha industrializzati dawn il-pajizi kollha għandhom l-istess problema li għandna ħna, ġifiri problema tal-budget kbira. Zona euro hija zona konsolidata u edin f'sitwazzjoni ħafna aħjar mis-sitwazzjoni pereżempju tal-Istati Uniti jew dik tal-Ġappun. Eh, din is-sena skont il-tbassir kuna deficit annwali fi zona euro konsolidata finanzi pubbliċi li se tkun madwar nofs id-deficit il li hemm fil-Stati Uniti u fil-Ġappun dinja problema ġenerali miex problema li hija sempliċement eh, problema tal-ħolqim tal-zona euro jew tal-Europa hija problema li għandhom il-pajjiżi avanzati kollha il-Konsil tal-Gvernaturi tal-Bank Ċentrali Ewropew isu illi wieħed għandu jmexxi il-pajjiżi il pajjiżi fid direzzjoni tajba bil-mezzi kollha possibbli aħna rridu naslu għal dan permezz ta' tisħiħ ta' governanza anki f'dak li jirrigwarda il-budget u sorveljanza budgetarja u tal-politika makroekonomika Ovvjament aħna bħala Konsell ta' Gvernaturi tal-Bank Ċentrali Ewropew li s-sorveljanza tal-investituri u ta' min ifaddal għandu għandha rwol u biex tmexxi u tindirizza l-pajjiżi, gvernijiet u parlamenti fil-direzzjoni għaqlija. Jena Iva, nifem is suġġerimenti li qegħdin isiru anki minnkom, pero din miex il-pozizjoni li nieħdu aħna. Grazzi għannom tal-isija Viki. Grazzi Sir Trishe, merħba fil-komitat tana. Aħna dejjem interessati nisimgħu dak li inti għandek xi tajt. Jena fil-grupp tagħna għandi seba' pajjiżi li ma rappreżentati seba' minnu ma jizawx l-euro imma dan ma jfissirx li aħna maħniex interessati ħafna u bħala rapporter fuq il-loqsa eh, budgetari jiena diġà prezentajt eh, l-emendi bħal pereżempju istituti indipendenti għal tejja ta' tbassir u li, li dawn għandhom ikunu mandatorji fi zone euro ġifiri edin nisimaw dak li inti qed Ħaġa li tefetwana l-koli ġifiri il-kwistjoni tal-banek u naħseb li xuħut minna staġibna illi ma kienxem iktar likwidita uh, eh, fil-ISM. Fil fil-laqat illi saru l-ġemali għaddit. Naħseb illi il-koll indunajna fil-krizi li l-differenza fil-regoli tal-bankarotta uh, eh, waslu biex ikunem eh, mekkanizmi, nuqqas ta' mekkanizmi biex jindirizzaw il-krizi ta' likwidità fil-banek u fil-lista ta' affarijiet li inti taħseb li għandhom isiru ma semmejċ revizjoni ta' dawn il- eh, regoli f'kas li bank ifalli sabiex niskuraw illi min ħallas it-taxxa mhux dejjem ikollu jagħmel tajjeb u taqbel inti il-President. Grazzi ħafna ikolli ngħid li jiena naqbel illi fuq livell Ewropew u anke fuq livell dinji huwa importanti ħafna li konna koordinazzjoni xirqa tal-regoli għal f'kas ta' falliment tal ban u istituzzjonijiet transkonfinali din hija waħda mill-ikbar lezzjonijiet illi aħna tallimna wara dak illi seħ f'nofs ta' settembru 2008. Naħseb illi din hija xi ħaġa li rridu nagħtu attenzjoni għalija mhux biss fuq livell Ewropew imma anke fuq livell dinji fil-Bord ta' Stabilità Finanzjarja fil-Kumitat Basel naħseb illi għandek iva raġun huwa ċar illi iktar peress illi hemm eh, finanzi fuq livell globali u l-affarijiet isiru fuq livell globali u transkonfinali, fuq livell kontinentali u livell dinji, għalhekk huwa importanti illi aħna nimxu f'din id-direzzjoni. Mhux ħaġa faċli imma għandkom l-appoġġ sħiħ tal-Bank Ċentrali Ewropew biex timxu l-qoddim f'dan il-qasam li anki għalina huwa importanti ħafna jekk aħna fil-ġejjeni irridu nevitaw illi eh, kunem xi diffikultajiet kbar ġodda kif diġarajna. Dan rajnieh mod partikolari meta fallew Lehman Brothers għal xkien ċar li regoli n-naħa l-oħra tal-Atlantiku kienet differenti ħafna minn regoli li nħadmu hawnhekk aħna eh, mod partikolar differenzi bejn New York u Londra. Ġifir din hija problema iva Ewropea imma problema dinjija u kol meta wieħed iqis ukoll l-ekonomija avvanzata. Grazzi, Filipp għal-grupp tal-ħodor. Sir President, lura għal dak illi inti għat dwar il-iktar kmini em situazzjoni ta' deficit budgetarja Is-sitwa l-kummerċ estern, naħseb situazzjoni hija bilanċjata inti sħaqt ħafna fuq il-fatt illi fil-governanza ekonomika Ewropea hemm bżonn illi eh, dawk il-pajjiżi li mhumiex kompetittivi nagħmluhom kompetittivi irridu nħeġġu dawn il-pajjiżi ngħiduhom isiru kapaċi biex jesportaw. Mhux nesportaw minn pajjiż Ewropew għal ieħor imma barra mill-Unjoni Ewropea li konna uh, iktar esportazzjoni l-fat li għanna situazzjonijiet makroekonomiċi skont fejn wieħed iħares fiż-żona euro e, fl-Iskandinavja e, dal qudiem però hemm reċessjoni f'nadi oħrajn. X'taħseb x'mezzi nistgħu nużaw biex ikun hemm biex naddattaw ruħna għal dawn is-sitwazzjonijiet daqshekk differenti meta wieħed qabel pereżempju il-sitwazzjoni tal-Ġermanja ma' dik tal-Greċja jew tal-Belġju. Grazzi ħafna fuq l-ewwel mistoqsija tiegħek. Kolli ngħid li ovvjament mhux biss il-pożizzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropea imma tal-gvernijiet kollha wkoll u żgur tal-Parlament Ewropew illi aħna rridu nsaħħu l-kompetittività tal-pajjiżi Ewropej u sabiex ikunu nistaw ikonna iktar tkabbir, iktar impik, livell tal-ħajja ola, għal ċittadini tagħna u sabiex ikonna sitwazzjoni aħjar dejjem imma li sitwazzjoni tibqa' ibbilanċjata. Jiġifieri jkun hemm iktar kompetittività billi natu ovvjament maġri tal-manuvra biex noħol u impik u tkabbir u eh, anki livell tal-ħajja li jkun ola u aħjar għanna livell ta' għat li palissa mhuwiex aċċettabbli u għalek din il-marġni ta' manufra illi aħna senatu biex insaxħu il-kompetittività rridu nużawa biex noħol l-impjegi. Ovvjament din hija eh, xi ħaġa li kulħadd jixtieqha huwa veru illi aħna il eh, bilanċati jina għati li l-Ewropej, fl-Unjoni Ewropea u dawk fiż-żona Euro se jibqaw Eh, bilanċati għalix dan dejjem dejjem kienek, ġifiri mit-tieni gwerra dinjija aħna ma b'mod kollettiv ma għandniex iż-bilanċi kbar qegħdin rip dejjem titjewis jewis orbu lejn dan il-bilanċ imma l-istrateġija fuq medda ta' żmien twila id-demografija tal-Ewropa hija tali li biex aħna ikonna livell ta' eh, surplus u huwa xi ħaġa li aħna nippreferu milli kieku jkollna deficit. Naraw il-pajjiżi avvanzati u industrializzati li huma wkoll għandhom deficits esterni li huma kważi permanenti. imma di mi ħaġa li xi ħadd jista jixtieqha meta wieħed jaħseb ukoll illi ta' naħsbu xirrit isir fil-qasam tal-pensjonijiet fil rigward ta' tini mistoqsija nista' ngħidlek fil-qosor ħafna li fiż-żona euro, aħna qegħdin f'żona fejn il-politika monetarja hija fatt hija realtà. U eh, nixtieq illi nħoggos illi nista' ngħidilkom illi fiċ-ċittadini fuq 12-il sena, fi żmien ta' 12-il sena irnexxina nigarantixxu l-istabilità tal-prezzijiet li eh, hija xi ħaġa li rajnija f'bosta pajjiżi. Ġifieri kien hemm dejjem inflazzjoni li hija taħt il-2% ma dana kollu jista' jkun hemm sitwazzjonijiet fejn l-istrumenti l-oħrajn ta' politika ekonomika li huma fidejn il-gvernijiet iridu jintużaw uh, b'mod attiv kemm jista' jkun jiena pereżempju il- Eh, politika budgetarja ta' riforma strutturali, nsemmi wkoll is-sinjali li jistgħu jingħataw f'dak koll li għandu x'jaqsam mal-evoluzzjoni tal-ispejjeż f'ekonomija, nsemmi wkoll il-miżuri li jistgħu jittieħdu f'dak huma regoli ta' eh, ta' prudenza li wieħed joqgħod attent dawn dawn l-affarijiet li forsi ma, rafniex nużawhom biżejjed fil-modi irridu nitalmu nużawhom fil-ġejjeni. Għandi Sur Miguel Portax. Und vielen Dank auch, dass Sie jetzt zur Grazzi ħafna u nirringrazzjak ħafna tal-li jeta u għek prezenti sabiex ikon eskambju ta' opinjonijiet. Sur Turxenti, dejjem titkellem fuq il-kredibilità. Naturalment, dan huwa punt importanti ħafna b'dibu ta' xejn sta' Jiena diġà tkellim dwar dan il-punt f'dar boħra meta ltqajna. Il-problema hija li aħna irritu naraw eżattament x'inhija il raġuni tal-kriżi finanzjera u dima mhijiex neċessarjament tibbaża ruħha biss fuq il-kredibilità, iżda din hija eh, problema ta' kredibilità tal-banek ukoll mhux tas-sistema ġenerali. Jiena naħseb illi u dak li għandu xaqsam il kredibilta tal-banek, għanna naraw li dawn il-banek u kol kellhom ikunu u kol b'saħħithom biżejjed sabiex aħna nkunu nistaw nelbu l-kriżi u t-tieni kumment tiegħi huwa fuq il-punt ta' l-Eurobonds fil-fatt. Jiena nixtieq insaqsi jekk taħsibx li tistax tkun forsi għajnuna ħafna iktar kbira illi permezz tal-Eurobonds ma jkunu jistgħu jerġgħu jħalsu lura id-dejn ħafna ħjar, soluzzjoni ħafna ħjar milli is-sistema li għandna bħalissa minħabba li huma jkunu jistgħu jħallsu d-dejn lura mingħajr problemi kbar u naħseb illi importanti ħafna li naraw ukoll li dak li qed jiġri l-Ġappun naraw ukoll li x'inhu huma tiġijiet fuq is-suq ħalli Bekk naraw jekk nistgħux nerġgħu mmur lura l-argument tal-Europa. Grazie. Thank you very much indeed. I would Grazzi ħafna, Iva, jgħan nixtieq nerġa' ntemmi dak illi inti fil-fatt fuq is-settur finanzjarju. Is-settur finanzjarju wera li kien fraġli ħafna u din hija xi ħaġa li aħna ma nistgħux naċċettaw fil-fatt. U eh, il-pajjiżi kollha tal-ekonomiji avvanzati kellhom jagħmlu xi ħaġa sabilli bekk aħna nkunu nistgħu nerbu l-ikbar kriżi finanzjarja mill-ewwel gwerra dinija. Għal din raġuni huwa importanti ħafna li aħna fil-fatt nitalmu l-lezzjonijiet li kellna nitalmu minn din l-esperjenza. Però naturalment meta inti tħares li situazzjoni skont il-pajjiż u l-istituzzjonijiet f'pajjiż individwali nafu li hemm ċertu pajjiżi li għandhom problemi minħabba li s-settur bankarju jinstab f'ċertu diffikultajiet iżda kien hemm ċertu pajjiżi wkoll li kellhom problemi minħabba li kellhom politika fiskali ħażina ħafna. Dan huwa veru fil-każ tal-Ewropa kif ukoll fil-każ ta' pajjiżi oħrajn madwar id-dinja. Għandna narfuh dan il-punt iżda għanna namlu dak kollu li staw, li nistaw ukoll u naħseb li għandkom raġun iva li tinsistu fuq id-dimensjoni tal-banek u hemm bżonn li noqogħdu attenti anke fuq il level fiskali. Però apparti minn hekk aħna rnexxilna nevitaw illi nispaċċaw f'diżastru illi stajna wasalna liħ minħabba illi s-sovranità ta' ċertu stati illi kienu kredibbli fil-kriżi deċidew li jien jekk ma kienx kredibbli f'dak iż-żmien naħseb li kien impossibbli kieku li nevitaw li nispiċċaw fi kriżi finanzjarja bħalma kellna. Jiena naħseb li tajjeb li dejjem niftakru u nitalmu mill-passat u din raġuni għandna bżonn li konna għaqda kredibbli minħabba li din hija parti mill-protezzjoni ġenerali kontra problemi u diffikultajiet li nistgħu nħabtu biċċna magħhom fil-ġejjin. Issa dwar Eurobonds jiena diġà kont spjegajt għalfejn aħna naħsbu illi għalissa ma sbux li jadeja tajba fil-fat introduċu daw l-Eurobonds jiena nifem l argument tiegħek u nixċnejt illi minn dik il-perspettiva aħna maħnix konvinti illi l-argumenti kollha favuru kontra qegħdin f'bilanċ. Ringrazzja. Grazzi ħafna salura l-LPP, Sir Burkhardt. Grazzi ħafna Sr. President, jiena għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel net mistoqsija dwar il-Ġappun u uh, fl-aħħar interventi il kien hemm aħna rridu nitkellmu kemm mal-mexxija bħalissa fil-Ġappun ippruvaw nejnu lill-settur finanzjarju fil-Ġappun aħna nafu li kien hemm ħafna iktar likwidità li ddaħlu fis-sistema sabiex nevitaw li s-sistema tfalli kompletament. Jiena ma nafx jekk eh, minħabba l-avvenimenti li ġraw dan l-aħħar jekk il-banik mhux ħajkunu taħt pressjoni partikolari u sabiex aħna nippruvaw nevitaw li l-situazzjoni globali ekonomika twilura minħabba l-ekonomija tal-Ġappun fuq bażi individwali u naraw kif din nistgħu nevitaw li koll effett negattiv fuq l-ekonomija ta' pajjiżi oħrajn. Jena naħseb li f'Ottubru wkoll aħna konna ikkonkludejna dwar dawn il-punti u jiena nixtieq insaqsik sur Trisha, inti x'tixtieq tilħaq f'dawn l-aħħar ftit xhur illi inti ħajkollok il-mandat bħala President tal-Bank Ċentrali Ewropew ħalli bekk il-suċċessur tiegħek ikun jista' jitgħallem minn dan eżempju tajjeb iżda anke sabiex aħna jkollna bażi tajba għax-xitwa li ġejja biex ngħidu hekk. Ringrazzja. Very much indeed. Uh, uh, first of all, on, on Japan. Grazzi ħafna Iva dwar il-Ġappun kif eh, rajtu dawn l-aħħar ġimagħtejn intlaħaq ftehim bejn il-ferat eżekuttivi u l-gvernaturi tal-Banek ċentrali tal-pajjiżi tal-G7 ħalli bekk aħna nesprimu dan is-senjal komuni ħalli bekk natu dan is-sinjal l-iswieq dwar dawn floating currencies u naħseb li dan kien l-aħjar mod ta' kif aħna stajna nibatu dan il-messaġġ fiċ-ċirkustanzi li konna fihom. Mhix ħanoqgħod nidħol fid-dettall dwar l-impatt dak li qed jiġri bħalissa fil-Ġappun u l-affett li dan kollu ħajkollu fuq il-Ġappun stess, aħna din nosservaw dak kollu li qed jiġri u naraw x'ħajkun l-impatt fuq l-ekonomija Ġappuniża u l-impatt possibbli li huwa possibbli fuq l-imsieħba fil-kummerċ tal-Ġappun. Aħna qegħdin issa nippruvaw naraw f'liema qasam aħna nridu nifukaw naturalment aħna nafu li traġedja illi waslet sabiex jitilfu ħajjitum ħafna nies hija ħaġa li verament issewdilna qalbna hija terribbli. Però dak li għandu qasam dan il-profit staw taraw il produttività qiegħda tonqos u din hija xi ħaġa li hija marbuta ma, ma terremot u ma dizastru naturali mbagħad wara perjodu ta' żmien ikollok il-periodu ta' rikostruzzjoni. U dan huwa bilanċ delikat ħafna li wieħed ta' tagħmel fil stadju jgħat. Aħna din nisservaw bir-reqa l-iżviluppi fil-Ġappun u wkoll qegħdin nżomm wajb miftuħa għal um, kwistjoni nukleari li hija xi ħaġa mhux biss importanti għall ġappun iżda tista' tfetwa l tad-dinja. Issa dwar it-tieni mistoqsija li inti saqsejt, jiena nixtieq ngħid illi xi kultant isaqsuni jekk il-perjodu preżenti huwiex jibes ħafna jew le, jiena jidhirli li kull perjodu huwa diffiċli. Aħna minn mindu stabilixxejna l-munita euro sakemm ma splodit il-babel tad.com u apparti minn hekk um, mbagħad wara kellna l-avvenimenti ta' 9 ta' Settembru. U eh, aħna nafu li situazzjonijiet naturalment kienu diffiċli ħafna u għadna ninsabu fi żminijiet jibsew diffiċli ħan kompli nagħmel ix-xogħol tiegħi naħdem flimkien mal-kollegi tiegħi u deċiżjonijiet qed jittieħdu jew mill-bord eżekuttiv u sitt membri jinsabu f'dan il bord jew nkella minant jittieħdu minnaħat ta' dawk illi qegħdin hemmhekk fil-Kunsill ta' Tmexxija waħna qegħdin 23 f'dan il-Kunsill ta' Tmexxija ġifieri jiena flimkien mal-kollegi tiegħi qed nippruvaw nagħmlu dak kollu li nistgħu sabiex nagħmlu x-xogħol tagħna minkejja d-diffikultajiet li ninsabu fihom għal ġid tal-istituzzjonijiet Ewropej kollha Inti saqsejtni tlabtni sabiex nifoka fuq punt partikolari. Jiena naħseb li nista' ngħid li jekk inkunu nistgħu intejbu b'mod daqshekk importanti fit-tmexxija ekonomika tal-27 stat membru naħseb li din tista' tkun xi ħaġa ta' importanza kbira għalina lkoll u għal-ġejjini tagħna. Grazzi ħafna issa għandna l-Edward tal-Istendi Mistoqsija ta' malajr te permettili, sur trixe. L-istituzzjoni tiegħek hija kontenta bil-mod ta' kif eh, il-gvernijiet Ewropej qegħdin jieħdu ħsieb banek li fallew bħal Anglo-Irish Bank għandek xi rekomendazzjonijiet għal ġejjini jekk terġa' jerġa' jiġri każ bħal dan? Iva jiena nixtieq ngħid li għal ġejjini mhux sekkim imbiet aħna diġà bdejna fil-fatt naħdmu fuq livell internazzjonali. U naturalment qed naħdmu b'kumati ħafna iktar intensiv fuq livell Ewropew aħna rridu niżviluppaw kunċetti koordinati li jistgħu jkunu validi fuq livell internazzjonali u globali u anka illi naħdmu iktar fuq il-livell Ewropew. Issa dwar ir-responsabilità illi għandu il-gvern irlandiż dak li għandu xie qassam l-IMF, Kummissjoni kif ukoll Bank Ċentrali Ewropew nixtieq xi kumment Grazie. Thank you now for Aldi Ramo. Grazzi ħafna s sall Aldi Ramo. Grazzi ħafna, Signor President. Spanja għada għaddejja bi krizi ekonomika. Fil-fatt fl-ewwel xarejn ta' dis-sena aħna rajna li l-intrapriża fil-settur bankarju ma żdietx u r-rata tal-qatt sa xorta waħda qiegħda istiet Hemm dan ir-riskju ta' divergenza ekonomika fil-żona euro tieni mistoqsija jekk il-Bank Ċentrali Ewropew iżid ir-rata tal-interess fix-xhur li ġejjin. X'jista' jkun l-impatt mistenni fuq l-ekonomija Spanjola U apparti minn hekk ir-Reġuni Ewropej ħajkollhom bżonn fondi ta' madwar 21 biljun euro. Il-Bank Ċentrali Ewropew ikkonsidraw il-possibilità illi joffru bailout lil xi reġuni fi Spanja jekk dan ikun eh, mitqies li huwa meħtieġ. Ivan, ringrazzjak. L-ewwel kumment. Jiena kemm il-darba jistaqsuni u jajdu li inti kif tista' tmexxi fil-kunsill ta' tmexxija żona monetarja illi fi għandek il ġermanja per eżempju, mbagħad maħ għandek eh, pajjiż bħal Spanja fejn it tkabbil mhuwiex mhix tajjeb. U jiena inwieġeb billi ngħid illi jiena kell darba saqsewni mistoqsija bil-kontra. Saqsewni pereżempju għalfejn inti tista' tmexxi żona ta' euro hekk fejn il-Ġermanja ma tikber dejjem fuq l-istess pass fil-waqt li Spanja da tibbidel. Aħna nafu li għanna bosta pajizi illi għal raġunijiet differenti jinsabu f'sitwazzjoni partikolari. U f'Spanja u l-Ġermanja, per eżempju, edin f'sitwazzjoni apposta illum il-ġurnata meta mqabbel ma' sitwazzjoni li kienu fija ftit snilu. U d-dinja l-istess tip ta' bidla fil- attitudnijiet u sitwazzjonijiet li nistgħu naraw u nosservaw ukoll minn l-ħara tal-Atlantiku aħna għanna ekonomija vasta ħafna kuntent ħafna l ġermanja seta taħdem daqseg fil-fatt tissanda kompetittivita b'saħħitha ħafna u għandha tkabbir ekonomiku li huwa tajjeb ħafna u din xi ħaġa li hija tajba wkoll Spanja. Spanja meta kienet edha tikber b'mod maġġel ħafna dak kien ukoll kontribut għaż-żona ewra kollha kemm hi, però issa li għattek naħseb l-Ispanja issa ħadet deċiżjoni fuq numru ta' inizjattivi importanti ħafna u deċidiet fuq it-triq li għandha tieħu sabiex ittejjeb is-sitwazzjoni li tinsab fiha u naturalment dawn dan din it-triq li għaslet Spanja forsi mhix daqshekk triq eh, faċli, però jidher li li jaslu id-direzzjoni tajba issa dwar il-politika ekonomika nina għadġet li mandiċ iktar xinsit minn wara dak li jatina fil-bidu tax u dak li aħna rridu namlu huwa li nagħtu stabilità tal-euro fiż-żona kollha. 1.97% huwa importanti ħafna żona kollha kemm minħabba illi ċ-ċittadini qegħdin jitolbu dan min-naħa tagħna fil-fatt. Mhux biss minħabba li dan huwa miktub fit-trattat, iżda minħabba li huma jħossu ċ-ċittadini li huwa importanti ħafna għal kulħadd speċjalment għal dawk iċ-ċittadini li huma l-iktar foqra u l-iktar vulnerabbli illi aħna nagħmlu dak li nistgħu sabiex ikollna stabilità tal-prezzijiet. Din hija xi ħaġa li jista' jkollha impatt importanti ħafna fuq kulħadd minħabba li intom tafu li r rati tal-interessi kollha fl-Ewropa kollha huma bbażati fuq eh, il-fatt li aħna qegħdin inżidu l-istennijiet ta' l-inflazzjoni u jekk inti jkollok eh, rata ta' inflazzjoni mod ikollok l-aspettativi ta' inflazzjoni dejjem kuna din jiżdiedu, naturalment imbagħad ikollok l-rati tal-interessi tal-medium income li jkoll ikunu qed jiżdiedu, dan mhux neċessarjament dak li jkun meħtieġ fis-sitwazzjoni li ninsabu fiha. Allura importanti ħafna li aħna fil-fatt inkomplu innaqsu nistabilixxu l-aspettativi tal-inflazzjoni. Wanka anka fil-kas ta' Spanja, u inti saqsej xi ħaġa fuq l-awtoritajiet lokali. Le, laqas xejn aħna ma din nippjanaw li aħna jkollna eh, nkunu attivi f'dan tip ta' attivitajiet li inti semmejt. Ningrazzja. Grazzi ħafna s-salli sijarna Derek Kirchbok. Grazzi ħafna, Signor President, fil-Konsil Ewropew jekk aħna ikun l-approvazzjoni tal-ftejjim illi jintlaħaq il-ġimma li għaddiet il-fond tal-bailout jista' wkoll jintervjeni fis-suq primarju, però dan mhuwiex ħajwaqqaf milli jinxraw bonds fis-suq sekondarju u din id-deċiżjoni kienet appoġġjata mill-Bank Ċentrali Ewropew. Mbagħad kellna l-possibilità li nestendu ċertu self lil pajjiżi li bħalissa din jitilfu l-aċċess għal likwidità. Sur President, Signor President, u Sur President Trisha, inti x'taħseb fuq il- il-fond tal-bejla u ta' kif kien diskrit fil-ftejn preliminari li laħa. Iva ringrazzja ħafna tal-mistoqsija tiegħek kif tistaw tiftakru l-pożizzjoni tal konsil ta' Tmexxija tal-Bank Ċentrali Ewropew kienet illi il-fond li għanna palissa fidejna kif ukoll il-fond illi huwa pjanat għal-ġejjini għandu jittejjeb aħna edna li dan irid jittejje fuq livell ta' kwalità kif ukoll ta' kwantità. Dak għandu x'aqsam il-kwantità jkolli ngħid illi dak illi fil-fatt kien deċiż minnħat tal-ferat eżekuttivi jidrilna illi kien jaqbel eżattament minn dak li aħna konna qegħdin nippjanaw kemm dak li għandu x'jaqsam il-fond ta' stabilta, kif ukoll il-fond tal ġejjini Jidher li l-kontenut ta' dan il-ftejm huwa skont dak li huwa kredibbli u m'iniex ħanqod nlaqlaq biex ngħid dan. Issa dak li nixaqsam flessibilità nafu li hemm ċertu elementi ta' flessibilità li kienu introdotti fid-deċiżjonijiet li ttieħdu fil-prinċipju u elementi oħra ta' flessibilità li inti semmejt bħal pereżempju l-interventi fis-suq sekundarju illi mhumiex prezenti u dawn mhumiex skont dak li aħna konna suġġerejna. Naħseb li nista' niqafaw konċar anka fil-pubbliku f'isem il-Kunsil ta' Tmexxina. Ringrazzja. PP. Eh, Grazzi jissa f'isem il-PP eh, Jose Manuel Kjosbrok. Grazzi tassew, President. Jiena nixtieq nitlob skuża għalix wasalt tard imma l-aeroplan tiegħi kellu xiftit ta' dewmin dwar il mekkanizmu permanenti ta' riskju Fil-20 ta' novembru ġim mħabbar illi l-istituzzjoni privati kellhom iħallsu parti mill-ispejjeż ta' salvataġġ. Ir-rappreżentant tal icb qal li dan kien ser idaħħal ħafna volatilità fis-suq u rati tal-interess kienu ser jolew ma mela l-asmewiet xar wara rajna illi dan kien ser jibda jseħ mill-2013 kax wara każ u kien ser jisegwi l-linji gwida tal-IMF. L-unika każ illi jiena naf bih f'pajjiż mhux eh, li m'għandux konflitt huwa huwa l-Arġentina fl-2004 u dan xorta waħda huwa każ kontroversjali. Taħseb illi dan huwa aħjar sur President mill-istqarrija mill-Kanċelli Merkel? U solima punt taħseb illi jista' jkun entitajiet privati li jieħdu sem f'dawn il-mekkaniżmu, mekkaniżmi ta' salvataġġ. Jiena naħseb illi kien hemm dokument illi ġie approvat sa fejna film il-gvernijiet kollha li ġie publikat fit-28 ta' Novembru tas-sena l-oħra. U biċ-ċar jgħid illi l-Ewropej ser isegu ir-regola globali ir-regola globali tal-IMF f'rigward ta' din il-kwistjoni partikolari. Jiena sar ser nżomma din ukoll u reġa ġi misħu mill-kapijiet ta' stat u ta' gvern fl-aħħar laqa illi kellhom huma wkoll ippubblikaw bħala għannes għal-komunikazzjoni tagħhom dan il-ftejim illi jiena nikkonsidrah pala il-pożizzjoni tal-Ewropej. Il-pożizzjoni li qed terġa' tiġi misħuqa u hija importanti. Fisem il-Kunsil ta' Tmexxija jiena li din kienet kjarifika meħtieġa għal istejt illi l-Ewropej għandhom l-istess regoli. Bħal bqija tad-dinja, dinja xi ħaġa importanti ovvjament. F'dak li għandu x'jaqsam mal-pożizzjoni tal-bosta garanziji sovrani fuq livell Ewropew u dini. Issa fisem l-essendi li hemm. Sur President, il-Banek ċentrali fl-Amerika u fir-Renju Unit huma mħejjija biex uh, eh, jaddu x-xitwa li ġejja. Għaliex bħalissa qegħdin jieħdu xsib id-deficit pubbliku li eh, jagħmlu dejjem fil-fatt il- bank l-istituti finanzjari Ewropej ma l-om xe ma xorta waħda jixtru fuq is-suq sekundarju dejn sofran xi ġematilu il-Bank Ċentrali Ewropew uh, waqfet il-Greċja milli tixtri dejn sovran u il-rati tal-interessi u lew saqal 15% fil-fema tiegħek hemm rabta bejn il-kawza u l-effett jew minkella situazzjoni makroekonomika fil-Greċja tant hija imwera li hemm bżonn ta' ristrutturazzjoni. Comme Palma euh, tafu, aħna fil-Bank Ċentrali Ewropea dejjem nipruvaw nisseparaw b'mod disciplinat kemm jista' jkun mod strett kemm jista' jkun il-miżuri ta' politika monetarja hekk sejħa standard, ġifiri rati tal-interessi, li huma iffissati sabiex aħna ikonna stabilità fil-prezzijiet fuq medda ta' żmien medja skont it-trattat u skont ukoll dak li jistennew minn għandna iċ-ċittadini. Mbagħad hemm il-miżuri e kim sejħa mhux standard illi daħlu fis seħħ minn meta laqtet ċerti eh, swieq il-krizi u għal daqstant kienem situazzjoni illi ma kienet normali xejn fost dawn il-mizuri mux standard illi aħna ħadna loti ta' likwidità bla limitu jġifiri full allotment at fixed price tal-likwidità tana Kien hemm il-fatt li aħna kellna tajna l-flus il-banek għal dan il-mekkanizmu għal siċur li saġi ġi irtirat, interventi wkoll fuq il-swieq tal-covered bonds u il-programm illi aħna nsejħullu l-SMP illi semmejt inti. Jina naħseb li dawn il-miżuri kollha li mhumiex standard umma maħsuba biex aħna nkunu nistaw ikonna implementazzjoni aħjar tal-politika monetarja tagħna. Aħna qegħdin f'sitwazzjoni u ċirkostanzi li għadhom komplessi ħafna f'dak li huma dak li huwa l-funzjonament tas-swieq, għalhekk aħna żammejna kif kifat fil-introduzzjoni tiegħi aħna għal trimestru illi ġej se nkomplu nħadmu dawn il-miżuri non-standard fil-allotment tal-likwidità u il-miżuri l-oħrajn li semmejt. Dawn huma kollha maħsuba sabiex inkunu nistgħu nerġaw fil-limiti tal-possibbli fiċ-ċirkostanzi li qegħdin fihom jippermettulna illi eh, inħallu kemm jista' jkun miftuħa il dawk il-kanali ta' trasmissjoni ta' politika monetarja. Grazzi tassew. L-onorevoli, grazzi. Bisam il-PPE. Grazzi, signor President. Jina xtaqt nitkellem dwar l-Eurobonds. Iżda il-President diġa u wieġeb għal-mistoqsija tiegħi kif ukoll dwar il-miżuri ta' appoġġ għal bonds tal-istat dwar issu miftuħ. Se nistaqsik dwar il-ftejim dwar l-euro, Sur President, inti taħseb illi dan ser jagħti valur miżjud l pakket ta' gvernanza ekonomika kif ġara sissa illi aħna nittamaw illi dan ser wassal għal ftejjim dal-waqt it-tini iż Zidiet firati tal-interess, hemm studji illi jgħidu illi dawn ser isseklu l-irkupru fiħdan iż-żona euro. X'taħseb dwar dan? Dwar l-ewwel punt jiena kolli ngħid illi dan huwa xogħol illi għadu għaddej bħalissa. Jidirli illi għamilna ħafna progress anke dan l-aħħar dwar il-kwalità tal-gvernanza tal-27 stat u l-17 stat. Iżda, xogħol għadu għaddej dwar dan u l-Parlament huwa għanvolut bisħieħ f'din id-diskussjoni dwar il-governanza u għalhekk jiena nerġa' nisħa illi aħna niddependu ħafna fuq l-influenza tagħkom, fuq il-ħidma tagħkom flimkien ma l-istituzzjonijiet Ewropej l-oħra biex aħna nkunu nistgħu navanzaw dwar it-tieni punt. Jiena għal darb'oħra. Nerġa' ngħid illi aħna irridu niksbu riżultati fuq l-istabilità tal-prezzijiet għall tlet 331 miljun ċittadin din hija responsabilità importanti immens fil-passat ksibna riżultati u fil-ġejjin isar niksbu riżultati. Iżda, ikun jkun il-każ din hija prekondizzjoni għad kabbir sostenibbli u għal ħolqien tal-postijiet tax-xogħol sostenibbli fuq medda medja u twila ta' żmien jekk aħna ma nkunux kredibbli biex niksbu riżultati fuq l-istabilità tal-prezzijiet ser naraw li l-ambjent finanzjarju kollu ta' żona euro ser naraw immur għall-ar. Għaliex l-inflazzjoni tal-ġejjieni tiżdiet meta aħna nkunu qed nimħarsu nippreservaw l-istabilità tal-prezzijiet, aħna ma nkunux qed nxeklu it-kabbir u l-ħolqien tal-impjiegi. Aħna nkunu qegħdin nżommu ma' kundizzjoni waħda għal tkabbir u għal ħolqien ta' postijiet ta' xogħol sostenibbli. Issa ngħadu għal SND Edward ta' jogħġbok. Sur trixeb bħalissa. issa Għanna pajizi midjuna il qegħdin jeddu l-istabilità tal-euro. Um qed jagħmlu l għalmu tagħhom biex ma jużawx il-font ta' stabilità temporanju. X'ingħidu ku kellna naqilbu s-sitwazzjoni u naraw il-mekkaniżmu ta' stabilità permanenti u konna sitwazzjoni fejn il-pajjiżi illi ta' bilħaq jinsabu f'sitwazzjoni ta' kriżi u dan u jeħtieġu jagħmlu użu minn dan il font imma huma mhumiex jeddu l-istabilità tal-ewro minħabba li huma għandhom daqs żgħir ħafna. Taħseb li huma għandhom jikkwalifikaw jibbenefikaw minnu anke jekk huma kienu dawk li kontribwixxew għal dan il-fond. L-ewwel qed ikolli ngħid li din hija deċiżjoni illi għandhom jieħduha dawk li nsabu f'pożizzjoni li jieħdu deċiżjoni, aħna maħniex parti minn din dan it-teħid ta' deċiżjoni. It-tieni kumment. Naħseb l-Ewropa kollha hija bbażata fuq l-idea illi l-pajjiżi kollha għandhom jiġu trattati bl-istess mod ikun xikun id-daqs tagħhom. Dan huwa minnu għal regoli kollha ta' governanza u ma namlux differenza bejn il-gbar u żar jew dawk li huma żar ħafna. U għalhekk naħseb li huwa importanti immens għaliex nistgħu naraw illi wieħed jista' jkun żgħir imma ċertu waħda jkun viżibbli u jista' joħloq ċertu problemi. Mhux għall-euro, imma għall-istabilità finanzjarja ta' zona euro kollha hi nixtieq li differenza tkun ċara bejn l-euro nifisa illi bħala munita hija appoġġata mill-fatt illi għal aktar minn 12 sena hija żammet livell importanti ħafna ta' stabilità tal-prezzijiet ħafna ħjar minn dak li ġo osservat fil-50 sena ta' qabel. U nixtieq nsemmi wkoll illi iż-żona euro kollha kemm Dak għandu xaqsam deficit tal-finanzi pubbliċi għanda situazzjoni illi sa ċertu punt hija aħjar mis situazzjoni ta' ekonomija avvanzati oħra. Għalhekk jiena ninsisti fuq il-fatt illi għall-istabilità finanzjarja ta' żona euro kollha kemm jiena naħseb illi ħafna pajjiżi anke ta' daqs ċkejken jista' jkollhom influenza Iżda ir-regola hija ir-regola l kulħadd u huwa importanti illi il-pajjiżi kollha jkunu indaqs fil-konfront tar-regoli. Grazzi tassew għal Pepe Esred. Grazzi, Signora President, Sur President tal-Bank Ċentrali Ewropew. Aħna niftakru il-rizervi li għandek inti dwar l-introduzzjoni ta' taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji eh, fuq livell Ewropew biss. Imma eh, il-Parlament għaddu kif approva din il-miżura mingħajr ma bistenna studju ta' impatt minħabba ċirkostanzi eh, illi li nħolqu jiena naf li forsi qed noħorġu naqra uh, eh, li lin minn dik li hija diskussjoni fuq il-prinċipju. X'se jkun l-impatt tal-introduzzjoni ta, ta' din it-taxxa fuq livell Ewropew jew inkella fuq il-livell ta' żona Euro biss? Taħseb illi Eh, taxxa żgħira kemm kem tkun żgħira tista' twassal għal delokalizzazzjoni tal-operazzjonijiet fuq is-suq u dawn il dawn l-iżvantaġġi se jagħmlu ħafna ħsara fl-Ewropa jew jekk inti taħseb iva hemm xi metodi oħrajn biex eh, insibu tarf ta' situazzjoni li għanna naf li inti drabi oħrajn għat li inti kontent illi il-Kommissjoni kienet edha konsidra illi id eh, iddaħħal il-bank levies um, diġa mux ħazin taxex fuq il-banek fċerti stati membri. Għalek fejn fuq li ma bazi tixtiqu iddaħlu dawn il-bank levies li għetti tipproponi l-Kummissjoni u peress li inti ma tantx irrispondejt mod ċar għal mistoqsija ta' Sinjur Kazza. dwar il-tħaffif tal-implementazzjoni tal reformi ekonomiċi. Għamnek stess inti fil-15 ta' anzi fil-15 ta' marzu il-sur eh, Jean-Claude Juncker għal illi dan musa jġib miegħu ebda valur Mizjut. Inti kif ġvalur ittih dan il-pat u huwa ħafna klim fira jew inkella eh, huma ma hija propju il- um, l-amor propju tal-gvernijiet tal tal-pajjiż individwali li li huwa l-iktar hawnhekk ħaġa li qed tingħata importanza. Forsi inti ma inti taħseb illi rridu nikkonċentraw iktar fuq il-elementi tal-politika ekonomika bħal per eżempju l-governanza fuq l-euro aħna u koll naħsbu illi dan is-six-pack kif qed insejħulu issa għandu jkollu priorità u eh, nista' ngħidlek illi aħna lesti illi nappoġġawk fil-ħidma f'din id-direzzjoni. Astrid, I'd like to point out. Astrid, nixtieq ngħidlek illi għadda kif tkellimt għal 3 minuti u 40 sekonda. Sir Trichet? Grazzi, grazzi. fuq it-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji jiena nista' nikkonferma li l-pożizzjoni tagħna hija li tkun ħaġa tajba jekk ikun hemm taxxa ta' dan it-tip li din tiddaħħal fuq livell dinji għaliex jekk le din se toħloq differenza ta' trattament bejn it-transazzjoni finanzjarji li jsiru fl-Ewropa u dawk illi eh, jsiru uh, fil-qija tad-dinja mhux biss fl-Istati Uniti imma fl azja u eh, fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw kif ukoll dawk li huma diġà żviluppati. Aħna qed dejjem nitolbu li jkun hemm kondizzjonijiet indaqs Eh, trattament daqsal dak li huma ir-regoli li jridu eh, jiġu implementati fuq livell dinji u naħseb illi għamnek hemm bżonn illi ikun hemm dan l-ek imsejjaħ level playing field fuq livell internazzjonali anke fir-rigward ta' eh, din il-taxxa. Aħna Dan ovvjament anki din it-taxxa stess qabel kollox irridu neżaminaw l-impatt tagħha bir-reqqa. Aħna nqisu wkoll illi tkun ħaġa tajba li l-levies maħsuba għal ċerti pajjiżi, ġifir mhux għal pajjiżi kollha għamnek il-matteġġamenti differenti fil-pajizi differenti ma l-ideja tal-Kommissjoni li skonta dawn il-levies jistaw eh, jiffinanzjaw xi font eh, jidrinna illi huma intelligenti. Pat l-euro jena għat illi dan il-pat jimxie fi direzzjoni it-tajba hemm ħafna affarijiet msemmija f'dan il-pat li huma tajbin huwa parti li jikkonkretizza fuq livell tal-gvernijiet li huma konċernati dak li aħna stess konna irrakkomandajna. Aħna għadna u koll illi hemm aspett intergovernamentali fil-pat tal-euro illi aħna nishtiqu illi ikun miktub fit-test ta' governanza illi intom stess teżaminawħ ħafna elementi f'dan il-pat tal-euro li nħossu għandhom ikunu inklużi u kol anki fil-funzjonament, fil-ħaddim ta' kull-jum tal-istituzzjonijiet Ewropej. U forsi il-stess jirrealizza illi jista l elementi ġodda peress li diġa għandu eh, konsensus mill-naħa tal-istati membri Ġifiri Iva u pat pozittiv jimxi fi direzzjoni tajba u eh, bżon li kemm jista' jkun jiddaħħal fit tħaddim ta' kuljum tal-istituzzjonijiet Ewropej. Uh, thank you very much. Grazzi tassew. Issa naddu għal-mistoqsija l-oħra minn il-PPE. Sa kem tasar Elisa u għalek issa naddil l-kelma l-sur Nitras. Mikrofon għal-kellim. E, bardzo dziękuję za możliwość zadania pytania. Przepraszam. Grazie ta' sew ta' din l-opportunità biex nistaqsi mistoqsija tiegħi nitlob skuża għaliex ma xelx il-mikrofonu. Inti ilek il-kap tal-European Systemic Board Risk. Inti taf bil-fatt li l-ħidma tal-bord mhijiex pubblika jew konfidenzjali. Nixtieq nistaqsik dwar xi riski potenzjali. Jekk inti tarax dawn iż-żewġ affarijiet bħala teddit potenzjali l-ewwel nett hawnhekk fil-Parlament Ewropew fl-istituzzjoni Ewropej għal xi xhur inna naħdmu biex nikontrollaw id-deficits fil-budgets tal-istati membri. Iżda ħafna membri tal-Parlament qed jgħidu illi dan għadu il-bidu. U il-problema effettiva nistgħu narawha fid-djun tal-persuni. Nixtieq nistaqsik jekk inti taħsibx li l-livell attwali ta' dejn li huwa paragunabli fl-istati membri kollha minkejja li l-politika fl-istati membri hija differenti. Xi każijiet ċertu gvernijiet jippruvaw jrażnu id-djun tan-nies. Tal u hemm min jipprova wkoll jispruna d-dejn. Taħseb illi dinja hija teddida potenzjali it-tieni mistoqsija issa. Meta aħna nitkellmu dwar il-proċedura ta' deficit eċċessiv Es, naraw illi esperiment f'disa stati membri spiċċa dan kien marbut mal-kalkoli jew il-ftuħ tal-fondi tal-pensjonijiet indipendenti dan spiċċa falliment għaliex l-istati membri wasal konklużjoni illi jekk dawn il-flejjes jittieħdu seta jagħmilha possibbli biex neleminaw il-deficit pubbliku. Tista' tgħid li jekk jogħġbok x'kien ir-riżultat ta' dan l-esperimentu skużani għaliex ħadd fit-tul. Signora President, għandi naqra ta' diffikultà għaliex l-ewwel mistoqsija għal-menu hija fil-fatt indirizzata l president tal-ESRB u aħna konna ngħidu mill-bidu illi konna se nagħmluha differenza uh, stretta u netta bejn uh, dawn l-istituzzjonijiet. U jiena dejjem għatlek illi problema kien se tkun fil-kumitat tiegħi u mhux fil-fatt miak. Eh, naħseb illi huwa li SRB waqt smieħ partikolari li eh, se jkunem, naħseb illi eh, il trattat huwa ċar ħafna illi eh, aħna meta jiena nitkellem fuq eh, li SRB nitkellem għannom tal-bord innifsu u meta nitkellem eh, fuq dwar il-Bank Ċentrali Ewropew qed nitkellem għannom tal-Kunsill tal-Gvernaturi ġifieri jekk ma jimpurtax mux senwieġa pal dik il-mistoqsija, imma Iva jena waqt ismi, jena lest b'mod publiku, jew inkellanki uh, ras bras f'kuntat mal president tal-komitat ta'kom illi ikunem komunikazzjoni li sir kif imiss skont il-leġislazzjoni li votajtu intom stess. Issa, għattini mis-soqsija fejn inti saqsejt dwar il-fond tal-pensjonijiet u kwestjoni oħra importanti ħafna tal- Eh, l-accounting ta' dan il-fond tal-pensjonijiet naf li l-Kummissjoni ta' attenzjoni kbira għadet attenta biex tara eh, kif se ssib l-aħjar soluzzjoni possibbli f'dawn iċ-ċirkostanzi. Mhux ħaġa faċli li wieħed iqis ukoll il-kalkolu tal-Eurostat u aħna m'għandniex ir-responsabilità partikolari f'dan il-qasam, imma dak li qegħdin nitolbu huwa li il nużaw il-ġudizzju xira u regola tal-kalkolu normali miex set twassal li xi pajjiż biex jabbanduna l-idea ta' pensjonijiet iffinanzjati biex jgħaddi għal sistema li ma tkunx iffinanzjata li wieħed iħallas ftit ftit. Dan huwa l-messaġġ ewlieni tagħna. Grazzi. Ich will es versuchen kurz zu machen und nur den EZB. Grazie ħafna sur President, jena għan provent kellem fil in l-indirizza biss il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew. Inti diġa tkellemt fuq dan il-punt li ħan saqsik dwaru minn bosta perspettivi iżda jena naħseb li kun tajjeb kieku wieħed mill-laqat li ħajkonna fil-ġejjin nitkellmu fuq il-xogħol tal-Bank Ċentrali Ewropew u l-interventi fis-sekondarju U aħna qegħdin naraw mir-rapport li dan il-mekkaniżmu ta' stabilta' jista' jixtri u jagħmel interventi wkoll anke fis-suq primarju. Jiena nixtieq insaqsi illi dan umur kontra il-klawżola tal-bailout jew inkella skont it-trattati din hija ħaġa li hija possibbli. Ningrazzjak. What we are doing is of course. Dak li aħna qegħdin nagħmlu ovvjament fattibbli skont it-trattati Ewropej. Dinja xaġa ovvja. U saffejna fien dan u hija sentenza tal-avukati tal-Kunsill u tal-avukati tal-Kummissjoni. Jiena nixtieq ngħid illi dan aħna qed nagħmluh biex ngħinu biex ikonna tħaddim aħjar tal-mekkanizmu ta' trasmissjoni tal-politika monetarja tagħna. Din hija raġuni għaliex qed nagħmlu hekk u għaliex għamilna hekk. Din hija raġuni għaliex aħna dan qed nagħmlu. Ovvjament dan huwa possibbli skont it-trattat u aħna konna qed naħsbu illi l-mekanizmu ta' stabilità dan seta' jagħmlu permezz tal-approċċ tiegħu fis-suq sekondarju. Aħna diġà rajna kif illi d-deċiżjoni tal-deċiżjoni tal-gvernijiet permetti t-xiri fil-suq primarju, dinja ċaħġa li aħna ma namluwiex. Is-suq tas-suq primarju ġi deċis mill-gvernijiet l-ewwel qabel kollox. Grazzi, issa nixtieq nistaqsi lil Lisa biex tistaqsi l-mistoqsija tagħha. Grazzi sew President. Grazzi tassew, sew, President, Presidenta li inti ġejt hawnhekk f'dan il-kumitat. Għandi żewġ mistoqsijiet. Waħda hija dwar il-mekkaniżmi ta' stabilizzazzjoni ta' zona euro illi flimkien mal-pakket ta' kompetittività huma qegħdin jagħtu appoġġ. Qegħdin jagħtu appoġġ li l-kwistjoni kollha ta' approċċ intergovernattivi għal mod kif taħdem l-Ewropa. Kif inti taf il-Parlament ħadem dwar il- pakket ta' gvernanza ekonomika illi huwa bbażat fuq il-metodu komunitarju kollu. Kif taħseb illi dawn iż-żewġ proċessi ser jaħdmu jitfit? Ittin mistoqsija tiegħi. Dwar il-fatt illi l-miżuri illi ġew rakkomandati huma miżuri illi huma miżuri illi jitrattaw biss medja qasira ta' żmien. Kif nistgħu nigarantixxu li fuq medda medja medda twila ta' żmien l-aġġustamenti mhux ser joħolqu effett fuq pajjiżi inqas kompetittivi u telf tal-produttività kif mhux ser eh, kif nistgħu nigarantixxu li telf tal-produttività mhux ser jifret li żona euro flok jaqada. Grazzi, grazzi tas-sew dwar l-ewwel punt. Jiena kif smajt et illi dwar il-metodu istituzzjonali biex aħna nistabilixxu li jessem jiena nafta li l-Parlament li huwa sejjer jappoġġa l-akbar użu l-iktar użu mifrus għal metodu tal-metodu komunitarju. Din hija xi ħaġa illi mhix il-pożizzjoni tagħna Għandi l-istess kumment ukoll fi rigward tal-patt ta' kompetittività fejn aħna qed ngħidu illi hemm elementi li huma elementi tajbin ħafna f'dan il-patt u rridu indaħluhom ukoll fil-pakket ta' gvernanza ekonomika, pakket li intom qed tiddiskutuh. Dwar il-kompetittività u l-kussjonijiet marbuta mal-kompetittività għal darboħra. U importanti immens illi kull ekonomija tqis bisħieħ il-fatt illi aħna qegħdin niżguraw l-istabilità tal-prezzijiet b'tali mod illi ikun ċar ħafna għalix mill-bidonet aħna edin nejdu li l-benchmark tagħna huwa inqas minn tnejn viċin għal tnejn. Aħna qegħdin niksbu riżultati u aħna qegħdin ikunu kredibbli f'dawn ir-riżultati tagħna. Ovvjament dan għandu konsekwenzi għall evoluzzjoni nominali ta' bosta prezzijiet u dan jinkludi l-unit labor cost. Dak li semmejt inti kolli ngħid li aħna rridu nqisu il-progress ta' produttività u kif qed diġà aktar ma jkollna progress ta' produttività fl-ekonomiji tagħna aktar ikun hemm marġni għal manuvra, aktar edin natu marġni għal manuvra għal ħol inta impiegi u ta' tkabbir. Għalek, Din hija xi ħaġa tassew siwja. Aktar ma ntejbu l-kompetittività, aktar ma nkunu qed naħdmu fid-direzzjoni tal-konverġenza fl-Ewropa u kol fiħdan iż-żona Ewro qed nitkellem dwar l-aġġustament tas-salarji wkoll mod ġenerali għaliex din hija ċaġa importanti għal dawk il-pajjiżi li tilfu l kompetittivita tagħhom għaliex dan jista' jinbidel f'unit labor cost li jkun aktar kompetittiv semmejt il-każ tal-Ġermanja. Il-Ġermanja saħħet il b tagħha b'mod li permezz tal-progress tal-produttività u għamlet bilanċ ukoll fil-unit labor cost tagħha u għalhekk dan qed iwassal għal aktar kabir u aktar impjiegi. Dan huwa għan tassew importanti fl-ekonomiji fejn aħna għatanna livell ta' għat illi għadu għol immens. Grazzi, issa l-onorevoli Mitchell. Grazzi, President. Grazzi, President tal-Bank Centrali Ewropew. Il-Gvern tal-Irlanda injora it-twissijiet li ġemna ta' Kummissjoni Ewropea u l-investituri l-andizu barranin investew f'banek għaliex huma rridu jinvolvu ruhom u l-banek qed ikollhom interessi tal-limax baxxi. Iżda m'hemmx interessi fekken xaqsam l-inflazzjoni, din hemm mistoqsija li ili nistaqsik, iżda min iħallas it-taxxa fl-Irlanda refa il-peace refa responsabilta jew parti mir responsabilta ta' dejn illi ma kienx dejn pubbliku imma kien private liability, dejn privat. Il-Bank Ċentrali Ewropew ilu jinvesti fil-banek irlandiżi imma baqa jkun hemm rolling over ta' dan l-investiment. Ma taħsib li wasal iż-żmien li dan l-investiment ikun permanenti l-Bank Ċentrali ikun azzjonist u mhux wieħed illi isellef dan il-waqt hekk importanti għal Irlanda kif ukoll għad żona euro. X'taħseb dwar dan is-suġġeriment? L-ewwel nett ġajna qed nittrattaw dak li diġà ntqal il-politika monetarja hija essenzjali għal żoni kollha tal-euro aħna zidna ir-rati fl-aħħar tal-2005 wara l-parir tajjeb ta' 10 gvernijiet minn 12. Aħna konsidrajna illi kenna nollu ir-rati għaliex ridna niksbu riżultati fuq l-istabilità tal-prezzijiet. Aħna rrifjutajna illi naqsu rati fil-bidu tal-2004 meta kellna rata tal-imax ta' 2% u oħrajn kellhom rata ta' 1% oħrajn li għandhom ekonomija avvanzata. Aħna irrifjutajna illi naqsu l-interessi u dan il-parir il-parir tawna il-kapijiet ta' pajjiżi kbar fl-Ewropa. Għalek forsi inti tista' tgħid illi rati tal-interess kienu baxxi wis għall-Irlanda iżda kien hemm rati tal-interess illi kienu tajbin, kienu xirqa biex niksbu riżultati fuq l-istabilità tal-prezzijiet fiż-żona euro kollha kemm hi. Mhux se nidħol aktar fid-dettall dwar dan, il-politika nazzjonali dan trid qisu u trid tagħmel l-influenza kollha meħtieġa biex hija tkun tista' tkampa ma' ċertu problemi illi jinqalaw skont il-pajjiż, skont li jkun il-pajjiż jien ikolli ngħid li l-Bank Ċentrali huwa il-Bank Ċentrali u aħna qed nagħmlu l-almu tagħna qed naqdu dmirna bħala Bank Ċentrali u aħna qed nappellaw biex istituzzjonijiet kollha l-oħrajn jerfaw ir-responsabilità tagħhom u mhux ser ngħid iktar, mhux ser ngħid xejn iktar. Aħna il-Bank Ċentrali u aħna irridu naraw illi huwa dmir tagħna fundamentali li nġibu ruħna bħala bank ċentrali. Grazzi. Grazzi għal darba eh, edin tajjeb dak li xaqsam il-ħin u għalek se nistaqsim mistoqsija jien. Umbat jista' jkun illi jkun fadlinna ħin biex ngħaddu għal catch DI għal proċedura oħra ta' catch DI. Jien nixtieq nistaqsik dwar l-istress test tal-banek. Naf li dan diġà trattajnieh. Jiena naf illi jista' jkun illi hemm bżonn ta' bilanċ bħalissa bejn il-fiduċja u trasparenza. Għaliex ċerti banek, ċertu banek ċentrali jistgħu jibżaw illi kiku aħna eh, nkun nafu dak kollu li rridu, nkunu nafu dwar il-banek jista' jkun hemm li jkun hemm kriżi tal-fiduċja, iżda iswi irridu jkunu jafu x'inhi l qada bħalissa f'dak li għandu x'jaqsam id-dejn sovran. Huma jixtiequ jkunu jafu aktar dwar l-exposures bank to bank u kif dawn huma involuti fir-rigward tal-kriżi tad-dejn sovran sovran. Hemm ħtieġa biex dawn il-pajjiżi jibqgħu jibdu l-istess ħabel biex aħna ma jkonniex eh, din il-kriżi tal-Ġermanja għalix jider illi il-Germania tixtieq illi tejn f'dan il-proċess u hekk qed tagħmel iżda aħna ma rridux naslu għal din il-pożizzjoni b'aktar trasparenza għal benefiċċju tal-sistema bankarja. Aħna rridu ninkludu il-pożizzjoni tad-dejn sovran fil-banking Buktana, U dan irridu nagħmluh fih dan l-istress test. Grazzi ħafna. L-ewwel net jidir li niftakar illi waqt l-aħħar stress test il sigurtajiet totali pendenti li kienu fidejn il-banek differenti fil-kodba tal-banek saru pubbliċi sabiex l-osservaturi l-analisti ikunu jistaw jaslu u jamlu ġudizzju tagħhom għabbażi ta' dawk il-figuri dawk iċ-ċifri. Alla volja konna najdu illi il-kodba il tal-banek mandomx jiġu kalkulati fuq market to market basis imma skont ir-regoli xirqa illi eh, jikkalkulaw l-ammonti nominali. Bikolli najt illi dan irrit jiġi deċiż u ma rridx assolutament nieħu l-post jew nidħol fil-responsabilità ta' l-EBA l-Bank Centrali Ewropew kellu rwol importanti eh, fil-loti tal ta' xi deċiżjonijiet jew xi konklużjonijiet makroekonomiċi Jiena naħseb illi forsi huwa l-ħsieb tagħhom li jerġgħu jagħmlu kif għamlu fl-ewwel stress test, jiġifieri li jippubblikaw jew jitolbu il-banek biex jippubblikaw dak li hemm għandhom fil-kodba imma jiena ma rridx nindaħal fir responsabiltajiet tal-oħrajn imma dak illi sar fl-modi wa xi ħaġa illi jista' jiġi deċis illi jkun ripetut. Għaw xi ħadd ieħor li jixtieq jistaqsi mistoqsi oħra, iva għaw ħafna nies illi jixtiequ jagħmlu mistoqsija. Gej l-ewwel intum bat Silvi. Grazzi, Sinjura Presidentu, grazzi, uh, Sir Trisce, għat-tweġiba. Huwa Sur President, inti taċċetta li huwa pratikament impossibbli li il-gvern Irlandis jindirizza l-problema li għandu uh, fil-finanzi tal-banek u li jirrikapitalizza il-banek fl-istess ħin. Fl-opinjoni tiegħek dak huwa wisq għal stat membru wieħed? Le, jiena ma naħsibx. Le, assolutament il-deċizjonijiet illi ittieħdu mill-gvern irlandiż f'dawn l-aħħar tliet snin huma deċiżjonijiet li jittieħdu qegħdin hemm u eh, kien hemm programm li ġie approvat mill-komunità internazzjonali kollha kemm dan programm huwa essenzjali għal kredibilità tal-Irlanda infissa u jiena mandi ebda ħsib ieħor li, li b'sforzi xirqa passi xirqa tal-Irlanda, tal-Ferra Eżekuttiva u tal-Parlament li ftit ftit tkun tista' terġa' tikseb il-credit worthiness illi eh, għanda uh, bżonn għalhekk jiena nassumi illi l-Irlanda tista' tagħmel dan u se jirnexxila. Grazzi l-ewwel Silvi, Thomas u mbagħad Eliza. Grazzi. Hemm xi ħaġa li tħassibni fil-mod kif għaw xuħut illi jemnu illi anki bid dikjarazzjoniet kollha li għamel Kunsill Ewropew f'dan l-aħħar, il-gvernijiet se jirrispettaw il-kelma li taw. Jina naħseb illi Oġġettivament għanna diagnostika illi kienem ħafna li ma rispettax, eh, li ma rispettawx il-patta stabilita u tkabbir, eh, dispozizjoni ta' trattat ta' Lisbona. Naħseb illi comply and explain eh, irrit naħseb jiġi applikat band oħra li xil-vernijiet bejnietom se għoddu jtakfu fuq spallej xurxin. Jina naqbel miak comply or explain ma jridx isir bejn il-gvernijiet il-comply or explain comply huwa għal dak li titolbok tagħmel il-Kummissjoni. Ġifieri inti titimxi u tagħmel dak li titolbok il-Kummissjoni. U kien hemm titjib dan l-aħħar, imma naħseb li huwa importanti ħafna illi il-pis tal-prova issa jinqaleb din il- sabiex ma jkonniex l-istess situazzjoni għat teħid ta' deċiżjonijiet li, li kena qabel aħna dakin najdu li kunem ħafna iktar automatiċità fil-kontrolli u fil-sorveljanza ta' dak li sir ma naħseb illi kejja diffikultà ta' dawn iż-żminijiet li qed iħossuha l-gvernijiet kollha u dak kollha li huma f'pożizzjoni ta' responsabilità li wieħed jitlob li joqgħod attent li joqogħdu attenti ħafna iktar fil-ġejjieni milli kienu fl modi fl fl-2004-2005 sajna ngħidu li l-pat ta' stabilità u tkabbir kien ħmerija ortodossa l-aħħar u xaħut kienu jgħidu li kien uh, impost minn ċerti pajizi li kienu uh, eh, ortodos ħafna. Ma nix ninsew li aħna kena nġildu ħafna l-Komissjoni u aħna, aħna bħala Bank Ċentrali Ewropew kontra xewqa illi inħassru il-patta stabilita u tkabbir u li ħolo u koll konflitt legali bejn il-Konsil u l-Komissjoni Għalek naħseb illi dan għandu jwassanna biex ikonna nkunu ħafna iktar stretti, ħafna iktar attenti fil-governanza ġifiri Iva naqbel miegħek. Nistaw ikonna fiduċa sa ċertu punt, ma bżonn illi bżonn li jkollna istituzzjonijiet sodi illi wieħed jista' tassew ikollu fiduċja fihom. Thomas Mann. Grazzi ħafna, Sinjor President. Sur Trisha, inti tkellimt fuq il-bond sostituzzjoni fil-Ġermanja u inti eh, sur trixe naħseb illi inti titkellem fuq il-Ġermaniżi Franċiżi forsi veru illi eh, aħna mhux dejjem żemmejna ma' dan il-prinċipju fil-pajjiż tagħna inti tkellimt basta drabi fuq dan ix-xiri ta' bonds jiena nixtieq eh, illi aħna fil-fatt nagħtu sinjal tajjeb l-spekulazzjoni miex tajba zdalbanek irridu jkollhom sistemi ta' sigurtà illi kun stabliti fil-pajjiżi tagħna. Aħna ħanibqgħu f'din is-sitwazzjoni speċjali ngħidu din kienet kwistjoni li qed tiġi fil-passat u mbagħad ngħidu li issa fil-fatt illi jekk aħna nippermettu illi dawn il-bonds jixtrew xorta waħda dan ikuna benefiċċju tal-istabilità, ringrazzjak as I said, uh, what... Kifat, dak li aħna deċidejna bħala parti mill-politika monetarja tagħna hija fil-parti ta' din il-politika monetarja mhux standard sabiex il-politika monetarja tagħna eh, taħdem b'mod aħjar u għalhekk aħna bdejna dan il-programm. Mhux għal uh, finijiet ta' stabilità finanzjarja imma għal raġunijiet ta' politika monetarja, miżuri standard, rati tal-interessi maħsuba biex waslu għal stabilità tal-prezzijiet u dawk il-miżuri eh, li mumiex normali, mumiex standard biex wieħed jindirizza l-inqas ta' stabilità fis-swieq. Min se ngħid xejn iktar minn hekk. Elisa? Grazzi, Signora President. Surċu xe mistoqsija oħra. Tid-darba fuq il-proċess ta' rizoluzzjoni għal banek illi edin fil proċess li fallu. Din hija waħda mill-akbar raġunijiet ta' riski huwa permezz tal-banek illi dawn ir-riski waslu f'ħafna mill-pajjiżi Ewropej. Waħna provajna li noħolqu sensila ta' regoli regoli komuni u fil fatta ta' mekanizmu taqsim tal-peace burden sharing mechanism eh, jekk banki falli ma jkunx iċ-ċittadin li jrid jagħmel tajjeb għalih. Dan il-proċess għadu għaddej imma jiena nistaqsi jekk dan l-isforz biex tinsab soluzzjoni Ewropea forsi ma nsejniex, nsejnijiex għaliex rajna li wara l-istress test kull stat membru se jiddeċiedi u jekk irrid intervjeni jew le u kull stat membru jgħid li se jiżviluppa il-mekkaniżmi tiegħu stess biex jgħin il-banek illi kuna qegħdin nifallu. Għalhekk jidir li li qegħdin nerġgħu nitbedu minn din ix-xewqa li nsibu soluzzjoni Ewropea uh, u iktar qegħdin noqorbu lejn soluzzjoni iktar nazzjonali Aħna nixtiequ li konna għafas Ewropew biex insolvu il-kriżi tal-Banek Ewropej. Aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar l-indirizzar tal-problemi ta' eh, pajjiżi li huma qed ifallu u qegħdin ninjoraw il-problema tal-banek li qed ifallu. Grazzi. Jiena ngħid li l-stress test huwa mezz kif wieħed jista' jara kemm huma sodi il-banek u mezz kif wieħed jista' jara eh, jekk ċirkostanzi eċċezzjonali dawn irreġux jew le. L-ideja mhux li nidentifikaw il dawk li huma falluti imma li naraw li huma dawk l-elementi addizzjonali dawk id-deċiżjonijiet li jridu jittieħdu mis-settur finanzjarju, mill eh, dawk li għandhom il- oqsma jew inkella eċċezzjonalment imma rridu naħsbu għalih ukoll mill-awtoritajiet l-autorità pubblika biex tagħmel rikapitalizzazzjoni tal-banek f'każ li da ma jkollhomx biżejjed kapital. Tin hija xi ħaġa li l-gvernijiet qegħdin jaħdmu fuqha fuq livell nazzjonali dan huwa minnu u mem ebda mekkanizmu għal rikapitalizzazzjoni tal-banek f'dan l-istadju eh, fuq livell Ewropew. Jena naf li inti qed titlob eh, xi ħaġa bħal dan, imma dan huwa differenti mill-kunċett li wieħed ikollu riżoluzzjoni transkonfinali għal jew soluzzjoni transkonfinali f'każ li bank ifalli. Imma bżon li ah, l-stress test huwa mezz kif wieħed jara li il-banek huma b'saħħithom biżejjed sabiex ovvjament eh, eh, ikunu jifilħu għal eh, xokkijiet u ma jfallux. Mhux se nikkommenta fuq dak illi inti għat fuq il-sovran il u għax il-konċett il il konċett illi jaqblu fuq u l-gvernijiet kollha huwa dak illi aħna ma jkomniex konċett differenti fl-Ewropa meta mqabbel mal-bqija tad-dinja. Dan huwa il-prinċipju illi tapplika l-IMF. L-ideja hija li il-pajjiżi konċernati ma jkollhomx ma jfallux ma jkollhomx dak huwa l-prinċipju li timxi fuq l-IMF u dak huwa eh, l-istess prinċipju li nipprovaw nħadmu hawnhekk fl-Ewropa. Grazzi ħafna dak eh, ġibna eh, fit-tmiem ta' dan id-dialogu. Nirringrazzja l-President Trichet tal-li ġi jitkellem maħna unnek imma anki għal sija qabel u koll il-laqa privata illi kellu. Issa naddi il-mikrofonu lil-Viċi President sabiex jena nkun nista namel uh, kolli konferenza stampa qasira mal-President Trixie.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 direttiva 2007-71, rapporter wa sur Balz. Grazie ħafna, Sir President, kollegi. Ikolli najt li jina bħala rapporter fil-fat kelli naħdem fuq dawn is żewġ emendi għal direttivi. il komissjoni kienet ilha 15-il xahar fil-fatt sabiex taħdem fuq dawn iż-żewġ emendi u kellha toħroġ rapporti, na nifhem illi minħabba dan il-perjodu twil ħafna aħna marna xinix marna xilom xie riprezentaw dokument komplet u matur aħna xort waħda kena komunikazzjoni tajba ħafna mar kummissjoni u kooperazzjoni tajba ħafna u eh, allura nishtiq il-li għafaw dwar dan il-punt issa nixtieq li nitkellem fuq dawn iż-żewġ oqsfa tal-regolamenti fil-fatt oqsfa regolamentarji u waħda minnhom hija fuq il-Solvency 2 u it-Trattat ta' Lisbona kif ukoll sabiex dawn id-dispożizzjonijiet jaħdmu tajjeb ukoll mal- sistemi ġodda li kienu stabiliti aħna ħdimna ħafna u kolma ma kollegi mill-parlament sess, ma s-sur privetu per eżempju, u uh, sabiex nifacilita ftit id diskussjoni aħna qassamna dokument li intom tistgħu jsibuh fost id-dokumenti tagħkom u aħna u koll nistgħu nibgħat nibatu wkoll dan id dokument iktar l-qoddim l-membri kollha tal-komitat nixtieq ngħidu kif iktar informazzjoni fuq id dokument għalli tkun iktar familjari. Issa punt importanti fuq l-omnibus 2 huwa il mota kif il-komitoloġija taħdem u aħna naturalment rridu naraw li dan eh, l-emendi l-inizjativi ġodda li qed ikunu mneta jkunu qed jinjaqblu mal- mal-regolamenti f'dan il-qasam. Jiena naħseb li nista' nara li f'dan il-qasam m'hemmx standard ta' regolamentazzjoni u din ir-raġuni naħseb li din hija diffiċli sabiex nimmaġinaw aħna wara il-regolament Ewropa fil-fatt aħna edna li rridu nħorġu iktar proposti dwar dan u il-konklużjoni li jiena wasalt għalija hija li f'dak li għandu xi qasam il-dispożizzjoni ta' implementazzjoni aħna rridu nżommu mar regolament omnibus wieħed u mbagħad jiena nittama li jkollna estensjoni minn tliet xhur għal sitt xhur fil-fatt bħala perjodu ta' tranzizzjoni u apparti minn hekk aħna rridu naraw li l-awtoritajiet ta' kontroll ukoll jagħmlu x-xogħol li suppost jagħmlu u aħna provajna nbidlu ċertu artikli li fuqhom aħna diġà kollha milna konsultazzjoni mal-Kumitat SEOPS u provajna naraw li ma qsma memx rwol importanti għal SEOPS. Daw kien interessanti li rajna illi dawn l-oqsma fil-fat kienu l-oqsma fejn is-sebs kien diġa attiv. Il-Kummissjoni ma kontrattax dan il-punt fl-opinjoni tiegħi u minflok semmew il-SEOPS semmew il-fatt li l-Ewropa implementat ċertu proċeduri eh, negattivi u dan jista' iwassal fil-fatt illi nitilfu daqsxejn iktar ħin ir-rwol ta' l-insolvenza wieħed u tnejn fil-fatt huma importanti waħna aħna rridu naraw li konna dawn ir-regolamenti li jaqblu ma' regolamenti l-oħrajn li diġà ma trattat ukoll jina naħseb illi bla dubju ta' xejn zgur li jista' jkollna bżonn ta' iktar ħin iżda jekk aħna nistaw u nistaw natu sinjali minn issa, aħna nistaw namlu hekk ma nix għalfejn inżommu mal dak il stabilit il-Kummissjoni. Din hija xi ħaġa li aħna nixtiequ niddiskutu mill-perspettiva politika l-omnibus wieħed għandha importanza kbira għal Brussel wieħed. U dak li għandu x'jaqsam mill-likwidità tas-suq ukoll dan huwa punt importanti f'dan il-kunċett jiena nixtieq illi insaqsi dwaru mux ħanat evalwazzjoni minn ħatijaj, iżda nixtieq illi nesprimi li fil-fatt għandna bżonn ta' ħafna iktar informazzjoni aħna sabiex inkunu nistgħu nieħdu deċiżjoni fuq dan il-punt tal-likwidità. l kommissjoni wkoll tagħmel referenza għal dispożizzjonijiet ta' implementazzjoni, iżda jien ma naħsibx li hawnhekk nistgħu nikkonkretizzaw dawn il- dispożizzjoni tumbat jitneħħew mill-vot tagħna għax ħaġa simili dak li għandu xaqsa mill-lat tekniku huwa suġġerament tal-Kummissjoni u infatti li rrid qis il-la l parla jew l-rwol illi tagħmel l-analiżi u tikkontrolla l rating agencies esterni u apparti minnek dan irid ikun jaqbel mal- direttivi illi diġa għanna li daħlu fis-se il-kompetenza tal-ezma f'dak l-għandu xaqsam il-permessi li jistaw joħorġu l-rating agencies irrid ikun hemm koordinazzjoni. Tajba, u anke f'dak l-għandu xaqsam l kuvalenza tal-pajjiżi terzi, l-Kummissjoni edha tissuġġerixxi li din inkoerenza ħatwassal għal ma twassal għal l-ebda konsekwenza għal perjodu ta' ħames snin. Iżda din tista' taffettwa wkoll il-kumpaniji ta' assigurazzjoni kemm Ewropej kif ukoll tal-pajjiżi terzi. Għamant li nitkellmu dwaru ta' flus ta' 50 biljun euro fil-fatt dan il-kuntest u aħna rridu naraw kif l-artiklu 227-260 f'dawn iż-żewġ artikli kif aħna nistgħu niggarantixxu li jkun hemm regoli tajbin sabiex aħna naħdmu fuqhom ħalli niggarantixxu li kulħadd ikun l-istess fuq l-istess livell. Aħna rridu naraw mbagħad xejn wara dan il-perjodu ta' ħames snin. Dan il-potenzjal ta' konflitt jistgħu joffrulna wkoll il dispożizzjonijiet ta' tranzizjoni minn ħames snin għal massimu ta' 10 snin fil-Kummissjoni fil professor tal-Kummissjoni ma naħsibx li hija daqshekk stabbli mill-perspettiva legali. U parti minn hekk aħna xorta waħda għandna rwol minħabba li għandna wol ta' kodeċiżjoni ma jistax ikun laqas illi jintuża l-perjodu massimu il- periodu ta' transizzjoni kompletu u l-fatt li dan rrit jaqbel ukoll ma' insolvency 2 għandu nkunu trattati bl-istess mod. U aħna fil-parlament għanna eh, taw biss il-possibilta jinnit wifa jew le. Umbat dan il-pakket kollu kamu rrit ikun verifikat dak li għandu xaqsam dispożizzjonijiet ta' implementazzjoni. Aħna provajna, min provajt minna ħatijaj natikom analizi u nittama illi din l-analizi kienet eh, tajba u ħatenkom. F'xiftit punti jiena deċidejt li ma nsemmihomx illum iżda dawn huma punti li semmew ukoll fid-dokument ta' ħidma li ħanqasmilkom. Nixtieq illi fil-fatt nġbikom l-attenzjoni għall-ewwel paġna u l dwar kummissjoni. Jiena minnaħa tiegħi m'għandix interess li noqogħdu lura dak li għandu x'jaqsam dawn il-proposti. Iżda minħabba li l-Kummissjoni diġà ħadmet daqshekk dwar dan naħseb li jkun tajjeb li nkompla dejjem bix-xogħol. Jiena naħseb li timetable ta' Solvency tnejn m'għandix eh, tinjora ċertu punti importanti oħra. Jiena nixtieq fil-fatt nirringrazzja Ringrazzja l-kollegu kollha li jgħinuni, ringrazzjaku. Thank you very much, uh, eh, Mr. Barth. Now, uh, eh, Mr. Skinner, Peter, you have the floor. Thank you, Chair. Um, I'm going to thank the rapporteur for... Grazie ħafna nishtiq nirringrazzja l-rapporteur ta' dak il-diskorsu tal-li tkellem u tal-li ħadem b'mod daqshekk maġġel f'dan il-punt. Jiena naħseb illi fil-fatt aħna rridu niskuraw illi namlu skrutinju tajjeb ħafna, speċjalment fuq dan il-punt illi huwa importanti ħafna ġifiri l-applikazzjoni ta' Solvency 2 u eh, Omnibus wieħed u jekk aħna rridu naraw x'tip tal-wol irrid ikollhom l-awtoritajiet li għadhom kif kienu li kienu stabiliti, ġifieri inti qed tissuġġerixxi illi ehm, rridu nagħmlu dan l-iskrutinju li inti tissemmi u hija ħaġa tajba naħseb Jiena naħseb ilna 15-il xahar sabiex wasalna fejn wasalna għal raġuni importanti ħafna li meta aħna nitkellmu fuq dan il-proċess nanalizzaw sew il-kuntest. Huwa importanti ħafna l-solvency tnejn u maħabba li l-omnibus jgħat jisu eh, indipendenti biex ngħidu hekk iżda aħna rridu nħarsu li il-kwistjoni mill-lat tekniku kif għal rapporter u mux mill-lat politiku. Aħna t-provaw nsibu soluzzjonijiet u ma nishtuqux li konna aktar problemi u niprovaw nħorġu eh, nispiċaw pi problema aħna naraw kif aħna nistaw eh, nikkonsidraw aħjar dispożizzjonijiet ta' solvin sitni. Hemm punti oħrajn li inti semmejt mhix ħanoqgħod nidħol fid-dettall iżda wieħed mill-punti li nixtieq nitkellem dwar u li aħna rridu nagħmlu distinzjoni bejn l-atti delegati u dawn l-standards Jiena naħseb li kun tajjeb ħafna u sibi ħafna li fil fatt nużaw ix-xogħol li sar min-naħa tas-Sur Sanchez Presedo anke f'dak li għandu x'jaqsam omnibus wieħed naf li inti involut ukoll fid-diskussjoni. Sadwar il timetable jiena naħseb li apparti mill mit-timetable li kien stabilita mill-Kummissjoni naħseb li fuq level ġenerali wkoll dawn li dati ta' skadenzi għandhom jitqisu l-koll fil-kontest ta' strumenti ibridi natu każ fil-kontest ukoll tal leġizlazzjoni illi tapplika bħalissa waħna diġarajna rajna illi hemm proposta għal xar snin aħjar nkunu konsistenti jista, Madru raġuni hemm bżonn ta' diskussjoni dwar dan il-punt issa dwar il-konverġenza transatlantika u l-konverġenza globali nafu li rridu nqisu wkoll pajjiżi terzi minħabba li ħafna pajizi li jishtiqu kol jihdu għazzen, naħseb huwa diffiċli ħafna li aħna rridu ntrattaw mal-mistati kollha tal-Istati Uniti issa dwar il-poter jiena naħseb illi kien hemm komposta konklużjoni tal konsell ukoll dwar dan jiena nifhem il-rapporter xed jgħid huwa tajjeb billi fil-fatt aħna jkollna standard tajjeb u jkollna ċertu kwistjonijiet prinċipali li jkunu rispettati jiena naħseb illi dan il-każ għandu jingħata l-importanza li jxirqilha bħal pereżempju il-premium tal-likwidità. Din mhix dan mhuwiex l-istess punt bħal kwistjonijiet oħra li aħna diġà tkellimna u meta aħna diskutejna l-insolvency tnejn, vera ddiskutejna dan il-punt iżda mhux fid-dettalji forsi jixraqlu. Kolli ngħid li jekk aħna nibbażaw il-prezzijiet fuq affarijiet ipotetiċi din hija idea li tbeżza lil kulħadd. Issa jiena nistenna biex nara kif dan kollu se jizvolġi mid-diskussjoni. Naħseb irridu nosservaw moratorju li niftħu dan kollu u noħorġu nittrattaw il-problemi li ġew trattati f'Solvency 2 uh, eh, li kunu mbagħad jiddaħlu f'din id-diskussjoni hawnhekk. Naħseb hawnhekk irridu noqogħdu attenti ħafna u nagħmluha ċara illi dawk irid jieħdu dan l-approċċ partikolari ehm, nafżawhom illi ma jħaltux iż-żewġ affarijiet jiena naqbel illi għajob panda jkollha setat setat illi però tista' tħaddimhom supervizjoni diretta fejn huma involuti, fejn jistgħu jkunu voluti dan huwa xira. Imma solvenza tnejn hija direttiva mhux regolament u naħseb illi meta aħna naraw l-estensjoni ta' settat li nataw lill-Kummissjoni, jiena kontenti li l-Kummissjoni qed hawnhekk illum forsi tista' tgħidilna iktar dwar dan, imma fejn tara illi dawn l-istattat jistgħu jkunu rilevanti fil-ġejjieni mhux issa minn issa, naħseb illi rridu naraw fejn tittasar il-Kummissjoni għaliex jiena ma nafx kemm u ċar jew kemm kemm hu raġonevoli aħna nestendu dawn is-setat u illi l-Ejopa natuwa eh, peace sproporzjonat jina lest li nkopera ma' rapporters kollha fuq dan vot partikolari mal-Sur Balz. Silvi, Iva, jiena se nitkellem fil-qosor biex nirringrazzja l-Burkhardt tal-li ħareġ dan id-dokument u malajr Nirringrazzjaħ ukoll tal-li ħalla affarijiet fideħ u tal-li għamel dan b'tant eh, kalma għaliex meta wieħed iqis il-ftit ta' ħin li aħna kellna biex nirriflettu fuq dawn l-affarijiet kollha anki bħala eh, kumitat. Nirringrazzja l bokhar tal-li xu kien eh, semma diskussjonijiet kollha fuq il-pakket ta' supervizjoni. It-ħassib tiegħi huwa li għandna nkunu koerenti ma' dak li aħna inkludejna f'dan il-pakket da joħroġ mill-working document, l-aspetti kollha li tal-implementazzjoni, tal-atti delegati, ecc. ġifir maħna se nħorġu b'xejn ġdid, dan huwa punt importanti u l-patt li ħorwu li aħna naraw li Solvency 2 tkun implementata kif suppost kuntest iktar ġenerali wkoll naħseb li hemm bżonn ta' rekwiżiti ta' kapital eh, ġodda għal banek irridu naraw eżattament x'se jintalab minn dan is-settur. mbagħad biex nikkonkludi. Eh, għandi uh, mistoqsija jekk dak li qed li għaddej fil-Ġappun bħalissa mhux se jkollu forsi xi impatt fuq ċerti kumpaniji ta' assigurazzjoni għax meta wieħed jara l-ħsara ta' dan il-katastrofi laqas nistgħu nimmaġinaw se jkunu l-konsegwenzi eh, dawn il-kumpaniji tal-assigurazzjoni se jintlaqtu iva jew le dan huwa element ġdid illi mhux inkluż fil-pakket ta' supervizjoni grazzi ħafna għal għal dak kollu li għamel diġà rapporter u jiena nwedu l-appoġġ sħiħ tiegħi. Silvi jiena eh, qed nara li dan id-dawl tax-xemx li diħel mit-tieqa qed jagħtina tip ta' dija lilna. Burkhardt, taqbel mija għalix hu eh, paċenzja bija naqra li xina ija tawnek miflok Sven u ma tantx nifem issa ġifiri skużani jek se nibda najt il-ħmerijiet imma Issa, fil-żmien ta' kalendarju dan issa nikkommenta x'nifhem fih. Eh, naħseb li hemm bżonn li nieħdu l-ħin li hemm bżonn biex nagħmlu l-affarijiet sew din hija xi ħaġa importanti. Jiġifieri aħna naqblu mal-proposti li inti qed tagħmel fir-rigward tal-kalendarju dan huwa żven issa li qed jitkellem jiena bħala persuna li mhux xi espert imma naqbel miegħu għaliex id-dokument tiegħek huwa ċar ħafna, Dan jgħin ħafna meta wieħed ma tantx ikun jifhem fl-afċerti affarijiet. Issa, aħna nixtuq najdu dan li ġej. L-ewel net, fuq is-settat tal-medjazzjoni ta' Ajopa aħna ma rridux li dan ir-regolament omnibus jintuża bħala mezz biex immorru lura fuq dawk is-settat li aħna tajnija lill ajopa meta waqafnija fir-regolamenti li fil-fatt permezz ħadd waqaf liża. Puntiħor il dwar il-premium tal-likwidità din xi ħaġa li jiena ma nifhimx fiha, imma aħna ma rridux bebda mod li nagħtu xi vantaġġ l-industrija. Issa, jekk aħna nagħtuh dan, allura mella rridu nillimitawh tal-mod li ma jkunx hemm dan il-vantaġġ. Mbagħad dwar l-artiklu 260 aħna ma rridux illi dan ikun mezz kif uh, wieħed jista' jdajja fid-dispożizzjoni kollha kemmi u mbagħad dwar il-perjodu ta' tranzizzjoni din hija xi ħaġa illi eh, għalla volja aħna ma tmanniex il-test tal-Kommissjoni kif fuq il-CRD 4 u Basel 3 jiena imħasseb ħafna dwar il-tul jew il-tul potenzjali tal-perjodu ta' tranzizzjoni. Ta Eh, jiena dan għattu kemm il-darba, araw kemm aħna Eh, nafsu fuq il-gvernijiet li għandhom id-dejn għara kem nitolbu kem aħna stretti maħħom li huma jirranġaw is-sitwazzjoni għalhekk ma narax għalfejn għandna jkonna periodu eh, perjodu ta' tranzizjoni li huwa kważi eh, infinit għall-industri u għall-kumpaniji li jaħdmu fil-qasam finanzjarju u l-gvernijiet m'għandhomx dan il-lussu ġifiri Ma nix ikonna soluzzjoni waħda li tot tal kulħadd imma irridu noqdu attenti u naraw li nagħmlu affarijiet sew. Għalhekk jina imħasseb u aħna imħasbin illi qegħdin nagħtu wis setat li kummissjoni biex tiddeċidi il-tul tal-perjodi ta' transizzjoni meta aħna nafu li il-pressjoni li qed tagħmel l-industrija da timmira lejn il-Kummissjoni, titkellem għal-Kummissjoni wara bibien maluqin u uh, jirnexxu għallek jekk aħna għanna naqsu din l-effettività tagħhom naħseb li għanna namlu dan, għanna nżommu biżejjed seta f'dan il-parlament biex naraw illi ta' ma jagħmlux li jridu. din m'għandix tkun tranzizzjoni faċli għalihom, din mhix xi ħaġa għaċ-ċittadini, mhix għall-gvernijiet laqas, għalhekk ma narax għalfejn għandha tkun faċli għalihom, iva se tkun ibsa, se tkun diffiċli imma l-ħajjekki. Grazzi ħafna issa minna ftit uħar nati mikrofonu lill komissjoni jidir li għaw rappresentant tal komissjoni fosna għataw xiftit nis li jiftakru għas-solvenza nejn aħna dak iż-żmien ħassejna illi konna nafu x'aħna namlu, naħseb illi għadna konvinti li għadna nafu eh, x'aħna namlu anki issa, la vojla maħniex tant kontenti b'xi mill-proposti. Eh, Ma nafx Filip jekk inti eżattament ippuntajċ sebak lejn in-nies li għandhom it-tort tassew. Eh, niftakar illi il-lobbying forsi jiġi minn eh, min postijiet oħrajn u mhux mill-industrija jiena ma niddejjaqx meta jkun hemm min li tipprova iħares l-interessi tiegħu, irridu biss huma jkunu jafu li aħna nafu min huma u nafu x'qed jippruvaw jagħmlu. Il-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi wkoll koll rapporter għal dokumenta ħidma tiegħu li eh, jipprezenta l-kwestjonijiet fuq l-omnibus 2 b'mod ċar ħafna. Nirringrazzja u koll li l-kollegi tagħna hawnhekk fil-kumitat għal eh, kommenti mis-soqsijiet tagħhom u nixtieq nikkommenta fuq xi ħut mill-affarijiet li jintqalu. L-ewwel net fuq il-kalendarju għal preżentazzjoni ta' dawn il-proposti jiena naf sur Balz li inti kont qed titkellem u semi perjodu ta' 15 il-xar imma jiena naħseb illi Eh, rrit infakrek illi aħna kena nistennew sa' kem jinala għal kollox omnibus wieħed u għalek il-Komissjoni oriġinarjament ħasbet illi se tippreżenta proposta ta' settembru bħalma tafu il-fejjin fuq dan il-pakket il-ħakni eh, ħafna iktar tard u aħna kena nistennew sa' kem ħarġ dak il-pakket ġi publikat fil-ġurnal uffiċjali qabel ma noħorġ bi proposti oħrajn għallek naħseb illi muwa kienx periodu ta' 15 xar imma ftit inqas u dan il-punt rritni ċarraħ f'din il-proposta aħna ipprovajna kemm jista' jkun illi eh, nimxu pass pass ma' omnibus wieħed. Għalhekk kena nistennew l-omnibus wieħed għaliex konna nafu li jekk ma minnix hekk konna se niġu kritikati illi konna qed se ndaħlu fis-settur tal-assigurazzjoni xi ħaġa li kienet differenti minn dak illi kien xi maqbula setturi oħrajn. Eh, saru kummenti u għadhom għaddejjin il-kummenti fuq il-, il Eh, premium dwar il-likwidità u minnu sur balz l-introduzzjoni ta' dan il-konċett eh, jidħol pala xaġa ta' Deus Ex Marina f'din il-proposta imma minkejja diskussjonijiet li ilhom għaddejjin għal dawn l-aħħar 15-il xahar mal istati membri u eh, il-partijiet kollha involuti dan il-liquidity premium hija xi ħaġa li nibtet wara il-kriżi finanzjarja għaliex rajna illi kumpanija għandhom nejn ikollhom responsabiltajiet li huma fissi assi li huma fissi li jkunu ġew eh, investiti f'annuities u li dan imbagħad waslu għal premium illi il-kumpanija tista' tqis meta tkun qiegħda tagħmel tagħti il-valur ta' dawn il- liabilities. Dawn għamminja minni ħċar fil-mizuri tal-implementazzjoni li eh, se tarawm dal-waqtu nittama illi mbagħad ikun ċar aħna xiridu ngħidu bih dan. Dan it-test dan huwa għanklus għaliex aħna rridu illi fl-qasam tal-assigurazzjoni ikunem hemm regoli uniformi. Grazzi għal dak li qed tagħmlu Wintom, grazzi għal dan il-Parlament u l-isforzi li qed jagħmel eh, f'dawn in-negozjati daqshekk diffiċli fuq Solvenza 2 issa għandna regoli uniformi għal solvenza għal kumpaniji tal-assigurazzjoni jekk hemm xi ħaġa li se tiġi deċiża għandha tiġi deċiża fuq livell Ewropew u Ewropa hija eh, il-post fejn dan kollu għandu jsir waħna nħossu illi rridu nkunu ċari illi deċiżjoni trid tittieħed flimkien ma' Ewropa. Naqbel sur Skinner illi m'għandniex nerġgħu nibdew ninnegozjaw fuq solvenza tnejn. Naħseb illi s-sistema ġiet innegozjata għaddejna minn Chris Hamsa li irnexxa ħafna, qawwija ħafna li juri li s-sistema tista' tintuża, tista' titħaddem. Alla volja kien hemm xi difetti, imma naħseb illi ma nix nerġaw eh, nibdew nitkelmu fuq solvenza t meta din għadha ma bdiċ tiġi implementata fil-prattika eh, l-istudju tal-impatt illi intem u rapport ħareċ dan l-aħħar mill-Ejopa. Issa, aħna se niddiskutu mal istati membri u eh, dawk kollha konċernati il-konsegwenzi illi aħna nistaw eh, nisiltu minn dan il-studju tal-impatt kwantitattiv l-ikbar wieħed illi sar fl-Unjoni Ewropea fuq eh, is-settur finanzjarju. U minkejja dan l-istudju aħna se naraw it eh, transitionals jina nittama illi minflok ma natu dawn is-setat aħna nkunu nistaw f'xi stadju noħorġu b'testijiet illi eh, jgħidin eżattament dawn it-tranzizzjoni x'se jkunu għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna hemmhekk irridu naslu hemm bżonn ta' iktar ċarezza, iktar transparenza dwar eh, x'se jkunu dawn it-transitionals imma dan ikunu nafu iktar dwarhom la darba inkunu evalwajna l-informazzjoni ta' Chris Hamsa dwar is-setat ta' Ejopa u xogħol enormi illi aħna qegħdin eh, natuhom biex joħorġu b'dawn l-standards tekniċi li jkunu vinkolanti. Aħna għadna illi l-skadenza għal dan kollu huwa tal-2011 imma issa nirrealizzaw li dan din l-iskadenza mhijiex realistika il-Konsil qed naraw li qed sir diġa' tip ta' prioritizzazzjoni, naraw dak li huwa assolutament essenzjali għall-implementazzjoni tal-solvenza 2 u dak li jista jiġi pospost għal uh, fazi successiva. Il-Kommissjoni tilqa eh, il- kummenti li għamel il-rapporter fil-dokumenti għaw, nilqaw ukoll il-mistoqsijiet ta'kom, il-kommenti ta'kom, aħna l-essi li naħdmu fl-imkien ma'kom sabiex omnibus 2 ikun b'saħħtu u rrit nikkonkludi billi ngħid li huwa importanti ħafna hemm li aħna niflu test imma Solvenza 2 huwa proġett kbir u importanti u kulħadd qed jistenna l-implementazzjoni tiegħu l-isforzi kollha li saru u qed nitkellmu dwar ħafna miljuni ta' euro u Naħseb illi jekk aħna nistgħu tassew nilħu din l-iskadenza tal-ewwel ta' Jannar tal-2013 huwa importanti li nagħmlu dan għaliex wara kollox eh, eh, dan huwa hija xi ħaġa li aħna għandna nagħtu lill-industrija. Sur Balz, tixtieq terġa' tintervjeni? Ob des schönen Wetters äh. Iva, minħabba li verta m'sabiħ, sabiħ barra ma nishtiqx intawal din il-qabla bżon. Nixtieq ringrazzja li shadow rapporters kif ukoll il-kelima l-oħra li tkellmu ta' kontributa dan diskussjonina naħseb li mixin fil direzzjoni tajba u fil-fatt il-messaġġ prinċipali li rrid nisħaq fuq u llum jiena naħseb li fil-fatt aħna rridu naraw dan kollu mill-perspettiva teknika u nippruvaw illi ma jkollniex perspettiva daqshekk politika u f'dak li għandu xaqsam l-implementazzjoni ta' solvenza ta' Solvency 2 fil fat trid eh, tkun b'dan il-mod iktar mill-lat tekniku. Jiena nittama nkunu nistgħu niddiskutu naħdmu flimkien fuq fuq din il-bażi u milli jidher anke x-shadow reporter jappoġġjani f'dan jiena qed nistenna bil-ħerqa dawn il ġmat li ġejjin ta' kooperazzjoni bejnietna dan japplika wkoll ehm, għal rappreżentanti tal-Kummissjoni u t-tim tal- ħabib tiegħi Karlu eh, nirringrazzja lil kulħadd li ta' kontribut. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Mela hekk issa nista' nagħlqu l-laqgħa tagħna għallum. Nerġgħu niltaqgħu għada filgħodu fid-disa għal skambju ta' idejat mal-Kummissarju Almonja. Saħħa u grazzi.